membru tal-Parlament Ewropew f'daw l-ħar minn snin kif tafu, kif tafu sew. Fis-16 ta' Mejju l-2017 il-President Juncker informana li nalkol fil-Parlament Ewropew fuq il-ħatra tas Sinjura Gabriel. Bħala kummissarju nominata b'responsabilta għal l-ekonomija u soċjetà diġitali, l-istess portafoll, l-istess responsabilta tal-komissarju preċedenti u fl-imkien aħna qsamna responsabilta ma' Kumitat ta' Kultura u Edukazzjoni u ta' pjaċir kbir li qed nagħti merħba li s-Sinjora Pert aħna fl-imkien qegħdin nippresiedu fuq din il-laqgħa. Nati merħba l membri l-oħra ta' żewġ kumitati l-oħra, iż-żewġ kumitati huma flimkien magħna u aħna qed inżommu ismiħ eh, kif suppost bej żewġ komitati eh, fuq l-istess eh, is. Aħna responsablu, aħna responsabli tal-istess portafol kollu kemmu tas sinjura komissarju nominata flimkien ma xi rappreżentanti tal-Imko, Juri u tal-Libe il-juma assoċjati ma dan is smigħ Grazzi ħafna tal miġjatakom tagħkom u merħba li dawn il-membri ta' tliet komitati bħala membri assoċjati. Nixtieq ngħid rimarki importanti ħafna fil-bidu li flimkien ma' linji gwida tal-approvazzjoni tal-Kommissjoni kull kummissarju nominat jiġi mistieden biex jidher għal smieħ wieħed qudiem il-komitati jew komitati apposta u di darba għanna x komitati. Nixtieq infakkar qabel ismiħ li l-komissarju nominata kienet wieġbet bil-miktub għal kwistjonarju preparatorju u intom għandkom it-tweġibiet eżis kollegi, sinjuri, jekk joġobkom. Iqfu mid-diskussjoni ta'kom fi din l-awla għandkom it-tweġibiet ta' Sinjura Komissarju nominata fil-fajs tagħkom flimkien ma' it-tra ta' missjoni ta' Sinjura Gabriel. Is-CV tagħha u d-dikarazzjoni tagħha ta' interessi finanzjari kif ukoll l-ittra dwar il-Kumitat Juri fl-iskrutinju tagħhom tal interessi finanzjari ta' Sinjura Gabriel. Kollox jiet fil-fajz tagħkom Mela, bħala proċedura, din importanti ħafna. Id-diskors tal-bidu, mis-sinjura komissarju nominata, għal kwarta, 15 minuta. Umbat, ikolla 5 minuti fit tmim tal-laqa biex tagħmel id-dikjerazzjoni tal-eluq. <clears throat> Wara l-introduzzjoni minn naħa tal-Komissarju nominata ikun hemm iż-żmien għal 25 mistoqsija mill-MPs f'żewġ partijiet, f'żewġ rounds il-mistoqsijiet ikunu maqsumin fit tnejn Id-diskussjoni se jsir se ssir flimkien ma lekkem sejħa prinċipju ping-pong. Danu li sentiju insomma. E, ħames minuti kull wieħed. Jiġifieri 25 b'ħamsa. U f'kull slot kjoġobkom kunu konxi ta' dan għandkom minuta l-mistoqsija. Zewċ minuti għat-tweġiba. U hemm il-possibilità għal mistoqsija oħra minnaħat tal-kollega li qed jagħmel mistoqsija bħala mistoqsija ta' segwitu bi tweġiba. Minuta kull wieħed dan. Mistoqsija u tweġiba. Iġifieri dan huwa importanti mistoqsija ta' minuta u tweġiba ta' ġiex minuti. Umbat jek tiddeċiedu bħala membru intom issegwu mistoqsija ta' minuta bi tweġiba ta' minuta mis-sinjura eh, kummissarju nominata. Nixtieq ngħid fisem l aħna tnej il-presidenti ta' din il-laqa aħna ħanżommu ħankunu metikolużi fil-ħin li ħanżommu għal-mistoqsija u tweġiba. ħankunu stretti ħafna. Għax suppost għanna n-nexxina namlu da kollu fil-lezzijat. L-ordni tal-dikjerazzjoniet ħajkunu kemm jista' jkun fuq l-ordni li jintuża fil-plenarja għanna l-interpretazzjoni fi 23 lingwa, qed jgħid il-President, tistgħu tużaw il-lingwa ta' stess, imma għandkom tkunu konxi li kull ħagġa li tajdu hemm bżonn tkun interpretata. Allura għandkom tkunu attenti ma titkellmux xtaġlu. Il-laqa tagħna ja streamed live fis-saj fis-sit tal-internet tal-Parlament u jkun possibbli wkoll li eh, titħlu eh, fih bħala recording fl-istess ħin. Il-coacha Sinjura Vert tista' tagħti d-dikjerazzjoni tiegħek tal-bidu, Sinjura. Grazzi ħafna. Sur Buzek Grazzi wkoll tal-li tajtna proċedura ta' smiħ tal-lum b'mod sekċar. ċar. Fisem il-Kumitat ta' Kultura u Edukazzjoni nixtieq ukoll nagħti merħba lis-Sinjora Gabriel li war nofsna kif tafu l-Kumitat tal-Kultura u Edukazzjoni huwa responsabbli tal-politiki audiovisivi u aspetti kulturali u edukativi fuq da suġġett imma responsabilità oħra għaż-żamma u l-promozzjoni ta' diversità kulturali u lingwistika fl-Unjoni Ewropea u din importanti ħafna għal portfolio nominat tijak, speċjalment meta niġu għall audiovisiv u s-settur kulturali. L-era digitali t rappresenta opportunitajiet kbar imma t rappresenta u kod fidi ġodda. Bħalla kummissarju nominata inti tifhem li aħna ħansegwu mill-qrib u b'attenzjoni li sviluppi kollha rridu nassiguraw li jkun hemm bilanċ tajjeb bejn il-ħtiġijiet ekonomiċi u tekniċi fuq naħa waħda, imma wkoll il-ħtiġijiet kulturali minn naħa l-oħra jridu nassiguraw li kulħadd jista' jkollu aċċess għal dal proċessi kreattivi. Jiena ħans qudiem għasmiħtan għallum, kontenta ħafna nix ningrazzja li l-ek għatweġibiet bil-miktub għat mistoqsijiet tagħna. Grazzi ħafna minn bil-qoddim u jiena fidu ċubza li ismiħ illum ħajatina għatweġibiet għal mistoqsijiet l-iktar importanti li għatana u nix diskutu miegħek. Inħas l-qoddim għad diskussjoni u issa ħnaħt il-kelma lura l-coacher eccellenti li għana sur Guzek. Mela, l-ewwel parti tagħna 50% tal-mistoqsijiet u sinjura eh, Kamervert pala coacher tkompli bit-tieni parti, tmexxi t-tieni parti. Mela, grazzi sinjura, eh, eh nixtieq ngħid li l-opinjoni tal-Kumitat ITRE u, u eh, E, responsabilità ta' soċjetà tal-informazzjoni networks ta' komunikazzjoni u servizz uħol Inu żvilupp ta' networks trans-Ewropej dan ir-responsabilità ejja nibdew id-dibattitu u nixtieqna til-kelma lill-Kummissarju nominata għal preżentazzjoni ta' 15-il minuta. Is-Sinjura Kummissarju nominata għandek il-kelma. Благодаря, господин председател Бузик. Благодаря, госпожо председател. Grazie, Chair Buzek. Grazie, Tunja Kamal Bejvard. Iċert kol komitat tal-su intern, sur postel sur svoboda, is komitat tal-legali, tal-GHA, membri distinti membri tal-Inte, Kalt, Ġure u Libe, kollegi. Jien għaw l-unur li nindirizzakom bħala kommissarju nominata għal ekonomija digitali. Jiena nitsamal ħajkonna dibattitu kostruttiv il-lum kif nistaw nsaħħu is-suq waħdini fl-imkien. għal dak li huma il-assi tangibli għal ċittadini tal-Unjoni kif ukoll għal għanijiet komuni unifikaw. Jiena nemmen illi ukoll nistgħu nsemmu ideja toħrajn illi flimkien se jkontribwixxu biex niksbu lan ambizzjuż illi huwa mexxi mill pjan ta' Juncker biex niftħu il-bib għal ekonomiji ġodda digitali għal-għan ta' interessi komuni tagħna. L-ewwel qed nixtieq ningrazzjakom. Ningrazzja l-Gvern Bulgaru tal-fiduċja tagħhom. Ili jela raġuni jela li xina qiegħed hawnhekk. Qudiemkom qiegħed hawnhekk qudiemkom. Jiena nixtieq ningrazzja lilkom, membri tal-Parlament Ewropew, tal-appoġġ li kontu qed tajtuni dawn l-aħħar snin. Grazzi lilkom illi jiena qiegħed hawnhekk illum. Jiena qed hawnhekk quddiemkom biex nitlob il-feduċa tagħkom għal darbohra biex nitlop illi ikolli responsabiltajiet ġodda. Jina xingrazzja ingrazzja l-membri tal komissjoni li jina u koordinat maħħom fi sforzi konġunti tana biex nkunu nistaw nelbu dawn l-sfidi komuni tana x-ingrazzja l-membri tal-Konsil fejn bosta drabi jina negozjajt tul trilogi. E trilogi huma opportunità għalina biex nimxu id fid għallan tal-kawzi komuni tagħna. Jiena xi ingressu wkoll ċittadini Ewropej għall-fiduċja tagħhom, għall-appoġġ tagħhom. Fil-battalji kollha li jiena ġillit sissa. Membri onorevoli tal-Parlament. U għan etħos nistramba kolli nejt li edaw bil-edha unnek fej edha f'din is-sala kif qed nindirizzakom bħala kummissarju nominata huwa privileġġ iżda wkoll sfida u anke opportunità. Hija opportunità għalija li nkomplu naħdmu biex nkomplu biex inħarsu il-sfidi taċ-ċittadini u biex nkun saw nsaħħu il- Unjoni Ewropea domestikament u anki globalment fuq livell digitali. U għalhekk nitama li nkun nistgħu wieġeb għal nistaqsijiet kollha tagħkom u nittama li nkunu nistgħu nkomplu naħnu flimkien ġi ta' ċittadini tagħna u ġejjini tagħhom. Issa, f'nixin il-sfida għawlenija tagħna li naħdmu biex nwettqu dan is-suq digitali hija kompetenza kbira. U fl-esperjenza tiegħi jiena se nuża r-risorsi u determinazzjoni biex nikseb dan il-għan. L-ewwel fl-esperjenza tiegħi bħala xerkatura fi żewġ mm, proġetti Ewropej Jiena ħanuża dawn ir-risorsi għal sistema ta' ħidma innovattiva fir ċirka soluzzjonijiet. Fil-fatt din l-esperjenza permettit li li nippruvaw nifmu kemm importanti li nifmu ir-riċerka illa paġaw ir-riċerka biex nkunu nistaw insibu dejta informazzjoni komuni biex ikunu riżorsi komuni illi twassalna avvanzamenti teknoloġika U bekk aħna pala Ewropej inkunu nista' nkunu fuq qudiem għal avanzamenti teknoloġiċi u xjentifiċi. U bekk dan jisaħħa l-esperjenza tagħna Ewropea. Bħala xi ħadd li għandu istetta ta' deċiżjonijiet politika Ewropea naħseb li aħna nista' u naħdmu flimkien biex implementaw dawn l-istrumenti u l-azzjonijiet meħtieġa biex niksbu dan il-lan. Permettu li nagħti eżempju ieħor għaliex huwa eżempju, peress mesta din dawn eżempji li nista' nuri kif nistan nuża dawn ir rizorsi Jiena per eżempju, rajt li ċertu opponentajiet minn sew ċertu politika illi ma waslux għal rida ta' sobija man mbagħad wara dialogu, wara kampanji ta' informazzjoni, permezz ta' eżempji konkreti li jistgħu jista' jibbenifika ċittadin jiena irnexxilli nikkonvinċihom li jingħaqdu u niksbu riżultati konsiderevoli. U dan kien il-każ fil-CAP tal-2011 jiena kont bdejt kampanja ta' informazzjoni. Jiena tkellimt fuq dawn il-bdiwa xettiċi li ma kienux ipparteċipaw fi żvilupp tal-politika, imma dawn iskambi huma marbuta fuq il-kapaċità ta' argumenti illi huma dawk illi min, min eh, jiggawdi iktar minn eh, dawn il bdiwa tal-2020, 2014-2020. Warrum din l-esperjenza jiena nagħmel metodu ta' ħidma. Metodu ta' ħidma li għabbażit ta' dialogu fuq il-kooperazzjoni fuq trasparenza. Xillura xini l-missjoni tijaj? Flittra ta' missjoni din il-missjoni ċara ferm niffaċilitaw l-adozzjoni u l-implementazzjoni tal-linja ta' politika Ewropea effiċenti għal twetti tal-suq wahdini digitali. Kif ħasseħ biex da xogħol? L-ewwel net għaliex huwa ta' ħadma ta' tim li jridu nippruvaw naslu għalija. Iva aħna irridu naħnu għalih flimkien, flimkien mal kommissjoni, flimkien il-Parlament u l-Konsil, illi aħna nistaw niksbu l-għanijiet tagħna. Dan huwa hija responsabilità tagħna illi nikontribwixxu għal ambjent propizju biex jippermetti l-Ewropej kollha illi jisfruttaw kemm jista' jkun il-potenzjal konsiderevoli illi għandna għal din it-teknoloġija digitali illi ma taf ebda frontiera. sant, dak li x'qegħdin naraw aħna sentej wara strateġija tas-suq wieħdini digitali. L-ewwel net aħna rridu nirrikonoxxu dan, irri naħdbu flim li sar xogħol tajb ħafna mill-preċedessuri tiegħi Kommissarju Ottinger u l-Viċi President Ansib. Imma aħna x'qed jirina dan l-istrateġija Eh, li kien iżviluppat f'Mejju li għadda. X'nistgħu ngħidu mill-toroq li fadlilna biex naqtfu naqbdu. Importanti di li s-ċiber sikurtà, it-kabbir, ix-xogħol, il-kultura, iż-żożija, l-ekonomija ta' data, il-protezzjoni ta' data, drittijiet tal-awtur ir-responsabilitajiet u rwol tal-pjattaformi, iżvilupp ta' infrastrutturi kritika, id-digitalizzazzjoni tal-industrija, l-konnettività, l-interoperabilità, Dawn kollha huma suġġetti importanti ferm. Għaliex aħna iva para fil-livell digitali jiet nitkellmu fuq ħafna setturi li ntlaqtu. U dan huwa din hija l-ikbar sfida tal-soċjetà u l-ekonomija digitali. Ħadd ma jista' jagħmel ebda progress fil-digitali jekk ikun hemm xkiel dan ir-rigward għaliex dan jolqot kull aspett ta' soċjetà u persuni kollha jridu nkunu involuti. Aħna x'nif nistgħu nżidu valur miżjud l-Unjoni Ewropea permezz ta' dan. Il-fatt li aħna għandna diversità u allura rridu kompromess. Dak li li issaħħaħna l-iktar il-Parlament Ewropew wara ħjar eżempju ta' dak li huwa laboratorju ta' idejat. Xiridu ngħidu bil il-laboratorju ta' idejat ta' verità ta' kompromess Illum il-ġurnata aħna nħarsu lejn divergenzi ta' interessi illi jeżis fuq kull livell u aħna ma nistawx navvanzaw ħlif bil-kompromess. U dan il-metodu ta' trasparenza, ta' dialogu, ta' involviment illi jiena nipproponi għal mandat tiegħi bħala komissarju. Il-loċ uh, għaddej Iva. Iż-żmien qed jiġri. Mandat ta' sentej huwa qasir naf dan Allura, il-prioritajiet l huma il-punti l-għanin. Il-prioritajiet se tkun li naċċertaw li kunem hemm l-implementazzjoni siħa ta' linji ta' politika u inizjattiva in li adattajna sissa. L-intenzjoni tiegħi il illi nniedu proposti ġodda sissa. Jiena naħdem mal-Komissarju kollha mal-Parlament Ewropew mal-Kunsill u mal-partijiet kollha interessati mod trasparenti u miftuħ sabiex naċċertaw li jkun hemm kunsens inklużiv fejn jista' jkun. l-skala ta' din it-trasformazzjoni diġitali? Hija kbira. Huwa għajn ta' opportunitajiet kbar għal persuni u li wkoll jindirizza is-sfidi l-kbar tal-lum, is-sikurtà, tkabbir, il-faqar, l-inugwaljanza u l-bidla fil-klima. U dan kollox il-ħeffa u id-dettalji nitlu fih fit-trasformazzjoni jgħaddi għal jagħti lok għal sfidi kbar. Għandna rivoluzzjoni għoddimna. Jiridu nerbu. Kif se nindirizzaw trasformazzjoni fix-xogħlijiet, bidla fix-xogħol, tilf tax-xogħol. Kif għan adattaw il modelli tagħhom, business models tagħhom qegħdin jiġu middubitati ehm, u kritikati. Hemm opportunitajiet indaqs għan nisa u irġiel fil-taħriġ digitali u anki pagi kif naċċertaw id digitizzazzjoni effettiva ta' servizzi pubbliċi bħal huma s-saħħa, l-gvern u trasport ma wkoll il gwadani ta' effiċenza neċessarji u opportunitajiet kbar ċittadini. X'inhu r-roadmap tiegħi? Dan ser ikun immarkat mill-ħtieġa assoluta għall-implementazzjoni sieħa ta' suċċess tal-istrumenti li ġew ta' mill-2015 li ġew identifikati fil-evalwazzjoni ta' nofs il-mandat. Dawn huma tneħħija tal-roaming, il-portabilità tal-kontenut madwar l-Unjoni Ewropea, ir-relokazzjoni tal-firxa għal dek li huwa il-konnettività high speed broadband, il-Wi-Fi for You Initiative, il-copyright l-Unjoni Ewropea permezz tal-implementazzjoni tal-Trattat ta' Marrakesh. Jiena ser prova nemes importanza partikolari għall-aspetti kollha soċjali tal-politika u biex nikseb koerenza aħjar bejn il-linji ta' politika tagħna interni u esterni. Jiena ser nipprova nilħaq damiet politiċi fuq il-proposti rigward il-kodiċi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, il-riforma tal-copyright, il-riforma ta' servizzi tal-medja u vizivi u fuq il-geoblocking mhux ġustifikat. Jasser niproponi inizjattivi mirati ġodda fil-qasam ta' ċibersikurtà. Nibdew bir-reviżjoni tal-istrateġija tal-Unjoni u ħen nagħmel proposti għal miżuri addizzjonali fuq standard ta' ċibersikurtà huma muma ċertifikazzjoni u t-tikketjar. Jina ser naħdem biex naskura li jkun hemm il-privatezza u s-sikurtà tad-data u li nigarantixxi li fl-istess waqt id-data tista' tiġri liberalment fl-Unjoni. Jina ħan naħdem għal progress ta' dossiers pal muma kemmu huma ġusti relazzjonijiet bejn pjattaformi u negozji li operaw fuq dan il-pjattaformi. Iċċessibilità ta' data non personali u l-użu miġdid ta' data pubblika u data li tinkiseb permezz ta' fondi pubbliċi. Jiena nemes l-istess importanza għall isfidi tal-trasformazzjoni digitali għas-soċjetà Ewropea tagħna u mudell soċjali tiegħu. Jiena ser naħdem għall kompetittività u t tmexxija teknika tal-Unjoni Ewropea f'Big Data, Supercomputers u Intelligence Artificiali waqt illi kont nipprova nikseb l-aħjar bilanċ bejn interessi differenti ta' ċittadini, ku negozji u anki l-partijiet kollha interessati biex jibbenefikaw bisħieħ mill-potenzjal ta' innovazzjoni diġitali. Iva, il teknoloġija qiegħda tbiddel il-ħajja tagħna, qiegħda tbiddel il-mod kif vjaġġaw, kif naħdmu, kif ninformaw il-ħattijħor u nirruxin. Imma hemm triq waħda li nistgħu naqbdu li ma tistax tiżgiċċa mill-unifikazzjoni u laqda idu naħdmu flimkien għal kawża komuni għal ġejjini tal-Ewropa għal ġejjini tal-valuri tagħna. Jiena kont fost dawk illi meta kienu qed isiru smih tal-kummissarji nominati għal kummissjoni attwali taħt President Juncker Kont qed nisma' x'inhu għaddej. Eżis kollegi, nixtieq nirringrazzjakom tal-isforzi kbar li għamiltu biex biex tfassu l-mistoqsijiet tagħkom ma qed nismakom bir-raqqa. Ehm, ah, biex nkun nista' nifhem istennijiet tagħkom u tħassib tagħkom. Nerġa' ntenni l-impenn tiegħi li jrid inqishom f'kull qasam li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-portfoll ewlieni. Jekk insawru id-dinja ta' għada hija l-iktar u l-iktar proġett eh, li nebbaħna lum il-ġurnata u Allura nishtiq illi nagħmel annoti biex nikkontribwixxi għal dan il-proġett biex billi n-lesti s-suq digitali wahdini u dan li dan niksbu biss bl-appoġġ tagħkom kif ukoll bl-appoġġ tal-esperti fil-direttur ehm, ġenerali, direttorati ġenerali li kwa ħossib għabbażi ta' sforzi konġunti kif ukoll għanijiet ċari il-protezzjoni ta' ċittadini tagħna u interessi tagħhom. Thank you very much. Grazie ħafna. naddu għal-lista tal-kellima għan nibdew nix ninfakkarkom wieħed u zewċ minuti jekk li pal palemmi ipiser so iżidu mistoqsija addizzjonali ta' minuta u minuta tweġiba. is signora Pilar del Castillo, l-ewwel kelliema. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna, ċer għaziz komissarju nominata, permett li l-nibda li kien verament privileġġ illi għanna li l-ek u d-diemna unnek int li kont tal daw laħar tminsin eh, membru tal-Parlament Ewtora. Inti taf li flitre għandak l-industrija u s-settur fl-imkien ma l-enerġija, eccetera, innovazzjoni u riċerka li norbtu l-industrija u dan is-settur nixtieq insaqsit dwar l-inizjattiva tad-diġitalizzazzjoni tal-industrija kif nistgħu nkunu żguri il-kumpaniji kollha li jinkludu l-SMEs jkollhom aċċess għat teknoloġiji diġitali. Grazzi, Sinjura. Żewġ minuta tweġiba. Grazzi, Onorevoli Kodda Castillo, għal-mistoqsija tijak, twassanni għal-qalba ta' waħda mill-ikbar problemi illi għandu nżommu għal-qalbna bħala Ewropej. Iva, aħna f'April tal-2016 adottajna dan il-komunikazzjoni strateġika fuq id-digitalizzazzjoni tal-suq digitali. U aħna rajna r-rapport li ġir adottat fil-Parlament Ewropew. Illum il-ġurnata l-sfida hija ċara. L-Ewropa għanda suċċessi u għanda potenzjal u aħna rridu nkomplu ninvestu sabiex għal darboħru nkunu t-mexxejja. Irija investu fl-industrija li fisser illi irridu wittu triq biex ikolla ambjent illi iktuna ġejjini ta' li ikun tista' topra fuq skala kbira u jkollna roadmap ċar. Aħna l-daqstant irridu nifokaw fuq l-iktar punt politiku importanti li il-kreazzjoni tal-Plattaformi Ewropea tal-Industrija eh, kif stati membri firmawa kollha f'Marzu. Eh, aħna l-kol ħan investu. It-tieni punt. Importanti wkoll. Aħna għanna 500 miljon euro illi huma allokati għad digitalizzazzjoni tal-industrija. Dan jaddel pass għal iktar konkret, il-Digital Innovation Hubs. Għal-2016-2017, 150 inizjattivi, l-inizjattiva li għaddit mill-missjoni. Eh, u din l-idea, din l-idea li in-nies ikunu jistgħu eh, jibbenefikaw għaliex huwa permezz dan il-ħab illi mhux biss jista' jkollok trasferment l enerġija imma li inti jkollok ukoll il-possibilità li tesperimenta biex tinnova u anki tagħmel mill-industrija eh, il-futur tagħna. Yes, of course, for you. Si, mistoqsija ta' minuta bħala segwitu. Fuq l-ekonomija Ewropea, aspett importanti ħafna tafu intom li taf inti li konnettività. Inizjattivi bħal Wi-Fi for you u l-pjantazzjoni li għaddejna dal-axħar kif komplu jixprunaw u jikontribwixxu din l-ekonomija Ewropea. Grazzi. C'est une initiative. wi for EU hija inizjattiva li huwa simbolu għalli għaliex dak li qed nippruvaw nagħmlu fid-diġitalizzazzjoni tal-industrija hija li nidentifikaw l-effetti ewlenin, il-katalisti li konna servizz fejn kull darba li wieħed irid ikun jaqbad ma' punt għall internet ikollu konnezzjoni awtomatiku f'pajjiżi oħrajn illi tfisser inti kollok servizz ta' veru u li huwa permezz għal konnettività li inti kollok din ir-reazzjoni ta' adeżjoni ta' sħubija. U dan ifisser il-Wi-Fi for Europe tkun miftuħ għal pubbliku privat uh, u anki għal SMEs biex il-servizzi pubbliċi jkunu jistaw jaqdu rwol importanti. Thank you very much, madam. Si, madam. Is-sur Dan Nika, għandak istot 5 minuti, grazzi ċe, għal nafsar tajjeb, sinjura komissarju dominata, għatna, inti tikkonsidra li toħroġ bi proposti għat sejħiet internazzjonali kif saru bħal roaming xandu jisir biex nassiguraw l-kumpaniji ma jabużawx il-pozizjoni tagħhom ma jollux il-prezzijiet ta' daw it-tip ta' eh, eh, sejħiet biex kompensaw għal dawk ta' roaming. Sadattant, kif inti ħassib soluzzjonijiet effiċenti f'dak li għandu xasamma riski kull muj jikber battakki fuq l-internet bħala komissarju responsabli għall-ekonomija u l-soċjetà digitali kif inti l-esta li taħdem fuq integrazzjoni f'dan l-ambitu. Grazzi ħafna. Għandek tet mistoqsijiet. Issa t tweġibit għal tweġiba għal żewġ minuti. Grazzi ħafna ta' dawn il-mistoqsijiet addizzjonali. L-ewwel net fuq is-sejjiet internazzjonali aħna naqblu fuq il-prinċipju. Iva, il-mod kif jiġi format il-prezz ma jistax jiddependi fuq il kodġi tal-pajjiż, iżda għalija dak li importanti huwa li naraw maċċar li l-sejħiet tradizzjonali qegħdin jinżlu. Barra minn hekk għandna sejħiet eh, telefonati li huwa iktar ta' mezzi oħrajn, mezzi oħrajn soċjali, u allura dan qed jiżdidu. Għal daqstant il-Kummissjoni proponiet illi konna eh, li fil-fema tiegħi Eh, tista tkun fil-qalba tal-problema, tolqot il-qalba tal-problema. Servizz universali. Iwa permezz ta' dan is-servizz waħdini li wieħed ikun jisarċer ċerta disponibilità l-ċittadini biex ikollhom l-għażla u nittama wkoll illi jekk din it-tendenza fuq is-servizzi over the top jibqa' dej jiġu inklużi wkoll telefonati internazzjonali biex tagħmel pressjoni fuq is-servizzi tradizzjonali. Għalissa Jiena naf li hemm tal-Parlament li ġew imresqa għal dan il-għan dan il parti minn dibattitu fuq il-kodiċi tal-kodiċi tal-kontat fuq il elettroniku iżda hemm approċċ nafu li aħna l-approċċ aħna adottaw li ngħaddu għas servizz waħdin universali illi daħal obbligu l-istati membri biex applikawa u jaċċertaw li jkun hemm prezzijiet affordabbli għal kulħadd. Allura lija hija huwa element ċentrali jina u kol ħansemmi kem xejn il-ċiber attakki l-lum u għacċar ħafna l-lum għed mill-ikbar sfidi li janna li għadin ħabtu wiċna maħħom hija l-fatt li jahna pal istituzzjoni demokratika qed ħabat wiċċa dawn l-attakki terroristiċi. U U aħna m'għandniex esperjenza li ħafna imma l-esperjenza li għandna turina li li l-infrastruttura li għandna kritika ta' trasport għandu jkun fost l-iktar l-ikbar li jiġi msaħħa. Aktar kooperazzjoni mis-settur biex aħna nkunu nistaw indaħlu elementi konkreti illi jaddi għal ċertifikazzjoni l-etikettjar tal-prodotti u jfisser ukoll iktar kapaċità operattiva fost l-istati membri tal-implementazzjoni tal-rizorsi tagħhom u hemm elementi oħrajn imma somma ħan iqafaw. Grazzi ħafna, Sinjura. Mistoqsi oħra, tikkonsidra li minn li fl-opinjoni tiegħek ikun hemm ċans li li konna software speċjali biex jilqa' ta' privatezza tal li fuq l-internet b'dan il inti taħseb li il-programm kollu irrid tkun post-post naħseb din hija kwistjoni importanti forsi tista' tweġibna fuq din. Grazzi kollega u issa it-tweġiba. Grazzi. Sa din il-mistaqsija kbira. Importanti fejn Għanfakkar il-prinċipju li permettinna li il-stazzjoni e-privacy edha qoddimna għallum il-ġurnata. Aħna rridu ktar koherenza, jekk aħna għandna DGPR li jitkellem fuq il-protezzjoni ta' data personali billi nibbaża ruħu fuq artiklu 8 tal-karta, mela aħna għandna regolament i-privacy wkoll illi ħares il-konfidenzjalità tal-proċess illi għandu x'asamma l-komunikazzjonijiet tagħna. Jiena naf bieċ naf sew illi aħna għatfad l-inna naqtfu u diskutu ċertu affarijiet. Il-komitati għedin jamlu dan bħalissa, iżda eh, ma nistawx ninsew l-għane u lini illi aħna fissajna lina nfusna il-lum il-ġurnata il-ċittadini Ewropew. U rew tħassib dik hija s-sikurtà u l-kontroll tal-apparat tagħhom, ta' mir tagħhom u li dit tagħhom kun protetta. Hija kustjoni ta' kowerenza. Jiena nixtieq. Diskużani waska dil il-ħin. <laughs> Madam? Grazzi, signora. Il-kollega Evzin Tosinowski. Grazzi, Sur President tal-kelma. L-ewwel net nifraħ l-Sinjura Kommissarju nominata u nixtieq Eh, nifraħlek għall-esperienza taħdem mal parlament Ewropew u l-mod kif il-Parlament jaħdem mas-sur Ettinger jina rapporter għal Berek u dak nixtieq nisħaq fuqu. Hemm kompromess eh, fuq il-Berek fuq dan il-Parlament għandu eh, jafas fuq il-struttura doppja fuq dan il-korp tal-Berek u l-Kunsill jixtieq iżomm l-istatus quo allura inti lesta' li tiffaċċja l-fatt illi inti trid tibdel il-proposta tal-Kommissjoni fuq l-Aġenzija. Grazzi, kollega tweġiba, sinjura. Monsieur Turċanowski, pour cette question. Grazzi tal-mistaqsija. Illi qalbi ħafna. U aħna rispetaw ħafna x-xogħol tagħkom bħala rapporter. Jiena naf kemm hemm bżonn iktar diskussjoni għaliex illum il-ġurnata hemm differenzi bejn il-pożizzjonijiet bejn istituzzjonijiet. Dak l importanti għalija illi ma nistgħux ninsew lan ewlieni tagħna. L-berek għandu importanza kbira biex naraw li kunna viżjoni biex naraw kif dan is-settur nistgħu niksbu għanijiet komuni mod iktar strutturat kemm jista' jkun u ċar illi dan ħajżid rwol importanti kbir illi reċentament kellna fir-roaming kif ukoll il-neutralità tal-internet. Jekk aħna nħarsu lejn il-uffiċċji ta' Berek dawn huwa l-iktar aġenzija żgħira fil dan l-Unjoni Ewropea 28 ruħ. E, aħna nafu e, li din l-aġenzija illi qabilnija ma' oħrajn ukoll għandu responsabilità tax-xogħol illi mux għattani niruħa malini ta' politika meta għed nitkellmu fuq istruttura tal-board, tal-management board u anki regali nazjonali, internazjonali. Allura, naħseb li l-gbar kwestjoni unek hija din l-istruttura titħiġi adattata tar-realtà u jekk iva mela jiena ħan nipprova nkompli niddiskuti flimkien mal-Parlament u l-Kunsill biex nidentifikaw sew xinni dak illi jaqadna. Għalli xie ċar, aħna rridu navanzaw u jew u dan nista' nagħmlu ħarrismu tagħna jekk hemm bżonn, imma jekk nafu li fissu u għahdini digitali, ma nafu għandna ħin, m'għandniex ħafna ħin, eh, li allura għanna bżon namlu xagrifiċi biex immexxu l-qoddim. Dik jgħal pozizjoni pożizzjoni tiegħek, nkompli naħdem fuq dan id-dossier. Thank you very much. Grazzi, Signora. Inti tixtieq twieċeb ta' mistoqsi oħra? Tajjeb. Grazzi ħafna tal-tweġiba sħiħa tiegħek. Jiena sempliċement nixtieq nirreferi ħaġa waħda. Hemm kodiċi ta' etika marbuta mal-Aġenzija Berek xini l-opinjoni tijek ta' l-allokazzjoni ta' spektrum, il-bandwidth allokata għal spektrum, għax inti kif irreferejt hemm bżonn ta' koordinament fuq livell Ewropew. Forsi armonizzazzjoni imma wkoll nżommu ċerti kompetenzi għall-Istati membri il-regolaturi fl-istati membri għax telekomunikazzjoniet ħaj jiddeċidu il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea kollha kemm grazie ħafna. Kolik and Madam Commissioner Designate. J'ai une minute. Concernant Mela għandi minuta fuq il- dak li jenti fuq spektrum fuq il-firxa jina nishtiq naqada ma l-fat li dan għandu jkun il-motur li għadna meta ħla nitkelmu fuq il- bandwidth aħna qed nitkellmu fuq il-pożizzjoni differenti mill-Parlament u l-Kunsill Eh, u il-Komissjoni. Jien naħseb illi kulħadd irid jaqbad il-settur tiegħu il-pożizzjoni tiegħu biex nkunu nistgħu mmexxu l-qudiem u jifissirha mod aħjar dan hekk li fisser fuq livell Ewropew, aħna rrid ma rridux ninsew lan ewlieni tagħna, għax huwa hija ċans illum il-ġurnata li aħna rridu ma nitilfux. Jiena lesta li nismaw naħa tal-Kunsill, nara veru x'jaħsbu huma, Iżda fuq l-allokazzjoni tal-spektrum tal-bandwidth naħseb illi jisir tikonna approċċ Ewropew u innaddu mill kien fatti The next um, Il-kollega tagħna Kajja Kallas. Grazzi. Hawnhekk qiegħda jiena. Is-suċċess fl-ekonomija diġitali kif ukoll fis-soċjetà eh, digitali hija l-fiduċa. Jekk il-fiduċa tintilef ma tantx terġa' tiksebha lura, però dejjem aktar qegħdin naraw gvernijiet nazzjonali jitkellmu dwar l-encryption u l-komunikazzjoni u ma jqisu xi ħaġa bħal din bħala balla tal-fidda xi ħaġa li tgħin fil-ġrida kontra terrorizmu. Inti tara l-ħtieġa li nissalvagwardjaw l-encryption b'mod li il-konsumaturi kollom din il-fiduċa li l-komunikazzjoni tagħhom sigura. Grazzi għal din il-mistoqsija issa it-tweġiba. Ġuvi ripondru Mela ħanna ħan rispondi b'mod iktar sempliċi possibbli. Illum il-ġurnata importanti illi konna il-encrypting bħala garanzija ta' sikurta mingħajr ma jkollok possibilità ta' tieqa. ta' toħx mibib mit-tieqa. Kien ħafna għastati membri li jużaw il-deciphering tal- encrypting u nafu sa xin il-rizultat tal-lum ġurnata sa għanna bżon immexxu. Is-sikurtà ta' ċertadini eh, u l-fiduċa tagħhom per mezza sensila ta' miżuri. Iza din hija prinċipju li dan huwa prinċipju li naħseb li wkoll għandna naqbdu l-istess tri għaliha grazzi. Okay, thank you very much, madam. Grazzi ħafna. Mistoqsija ta' segwitu. Eh, din nitkellmu wkoll dwar aċċess legali għall-encryption, però dan mhux possibbli teknikament. Ġvinti ti tikkonferma li affarijiet bħal dawn mhux se jkunu disponibbli għall encryption għax hekk. Thank you. And now. Grazzi. U wissa, it-tweġiba. L-aksi legal pasufer. Iva, l-aċċess legali jista' jsir biss fi kundizzjonijiet stretti hekk kif għandna f'sensiela ta' miżuri oħrajn leġislattivi għaliex dan għandu x'jaqsam ma' reġunijiet tas-sekurtà nazzjonali li huwa nasaw importanti nħass illi fuq dan il-punt mm, irridu nkonna koerenza ma' dispożizzjonijiet oħrajn leġislattivi naqdu attenti għalija iżda fl-istess ħin naffermaw li hemm prinċipju xar ħafna. U importanti minħabba li eh, jiġi konna l-mezzi illi mhux illi il-pajjiżiet għandna morru blura imma imma l-pass blura imma li dan strumenti jintużaw ukoll ma jintużaw xalanijiet il-mumiex xalanijiet pozitivi li aħna għanna f'moħħna. Thank you very much. Grazie ħafna. Issa, mistoqsija oħra. Marisa Mattias. Grazzi għawnek edha fuq ix-xellug. Grazzi ħafna. Signora eh, Komissarju nominat, nixtieq nibda billi ngħid li kien pjaċira li jalla naħdem miegħek hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Nifraħlek tassew għal din in-nomina. Inti tajt xi tweġibit bil-miktub fejn tkellimt dwar il-possibilità li jkun hemm inizjattivi leġislattivi ġodda eh, speċifiċi bħal ngħidu aħna il-pjattaformi online kif ukoll il-kompaniji li joperaw online. Din hija xi ħaġa fundamentali għall-Unjoni Ewropea, ċittadini tagħna mħasbin ħafna dwar dawn il-kwistjonijiet. Dawn huma affarijiet eh, l-Uber, Airbnb, dawn it-tip ta' pjattaformi huma ta' tħassib kbir għall ċittadini tagħna. Il-mistoqsija tiegħi għandha marbuta ma' dawn il kustjonijiet regolatorji li ma' regolamenti se jiġu proposti dawn huma pjattaformi differenti ħafna minn xejn. X'se tagħmlu intom se tirregolaw is-servizz jew it-tip ta' kumpanija x'tip ta' affarijiet se tirregolaw intom? Għajam, ħafna tal-komplimenti li għamilna għabat li għal xogħol li għanna fl-imkien. Iva, din il pjattaforma kif qed tinti irridu nżommuha hija sors ta' innovazzjoni u kreattività din pjattaforma għandu l-wol pożittiv illi illi eh, dejni ukoll f'kuntest eh, reċiproku. Imma ejja nħarsu lejn x'nistajn qala meta jkun hemm problema u x'inhu l-approċċ jridu nieħdu. Aħna konnedna dan fil-komunikazzjoni fuq pjattaforma mat-trar ma jistawx nirregolaw iż-żejjed ma meta naraw problema, nirranġaw, nirtokjaw. Jiġifieri, iva, aħna nukonna inizjattiva fuq il-prassiż lejali bejn il-pjattaformi u l-imprizi illi huma fuq din il-pjattaforma. L-istudju li sar minn Digi Competition wera illi Eh, jeżistu dawn il-problemi, l-żunijiet, mhux neċessarjament huma ġustifikati, jista' jkollok kumpanija li tiddeċidi tagħmel kullum għall-għada, jista' jkollok aċċess għal ċertu data ta' klienti tagħha u ma' klienti insomma li ċittadini li jibatu l-iktar għandek għandna bżon miżuri ġodda naraw niproponu, sabiex nirrimedjaw din is waqt illi insommu u dimajnejna id-dritt kompetizjoni. kompetizzjoni. Nħarsu għadi għaliex iva Aħna qegħdin fil-frontiera ta' ta' ta' dan eh, ta' din l sfida U aħna jekk jkollna regolament ġdid li jippermettilna li jkollna kondizzjoni ġodda u tajbina kulħadd, hija ħaġa tajba, iżda rridu permezz dan ir-regolament jridu wkoll nużawha meta tassew hemm problema. Eh, aħna dan mhux se jolqot il-libertà tagħna kolħat jaf xinni il-pozizjoni komuni fuq pjattaforma biex jipermetti innovazzjoni u ġerezza u li dan huwa permezz tal-modell il-ġdid ta' fuq il-performance. Brigada, mażum viex. Grazzi. Grazzi ħafna dwar dawn il-pjattaformi online. Inti semmejt punt essenzjali ġifiri dak tal-libertà Dawn huma pjattaformi differenti ħafna eh, jitrattaw il-kumpanniji, eh, il-mod kif iċ-ċittadini jistgħu jaħdmu b'dawn il-pjattaformi online. Kien hemm ċerta kontroversja li wkoll marbuta ma' libertà tal-espressjoni u ċensura għal xi kultant f'dawn il-pjattaformi naraw attivitajiet eh, ġiri aggressivi illegali irridu naħraw fejti għaf il libertà tal-espressjoni u l-libertà ta' ċensura. Inti semmejt il-libertà tal-espressjoni. Għandek ħijil kif nistgħu nindirizzawhom dawn is-suġġetti. Grazzi ħafna. Issa il-Kummissarju nominati jista' jwieġeb. Merci beaucoup, Madame Mathias, pour cette deuxième. Grazie, Onorevole Mathias. Iva, vjetta farmi, huma wieħed mill-istrumenti iktar innovattivi għal libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni għandhom għax jaqdu. Barra minn dan meta qed nitkellmu fuq il-Kotonu rridu ngħidu illi dawn li huma l-iktar li huma l-iktar legali. Imma aħna xorta lesti li naħdmu fl-imkien fuq din pjattaforma biex inkollu nistgħu neħħu l-kontenut illegali Għanna żewġ eżempji illi l-umġot għamlu parti mis soċjetà tagħna. Il-terrorizmu li qed jiżdied u anki il-proposti eh, li għanna. Dawn narawhom fil-direttiva l-kommerċ fuq ir-responsabilità maqsuma imma anki importanti li naħdmu fuq il-miżuri volontarji li jistgħu jserfu f'riżultati, pereżempju, il-kodġi ta' kondotta biex niġildu kontra il-proposti li ġew ġew firmati minn Microsoft, Facebook, Twitter u uh, Viber illi permettinna illi wasanna biex inneħħu kontenut illegali u jidu nikkoordinaw dan dan dialogu għax għandna ħafna xinejdu dan il-rigward. Grazzi tassew. Eh, grazzi tassew. Onorevoli Elga Triple. Um, I would like to... Jena nishtiq Insemmi l-ekkim sejja value gap, il-distorsjoni maħluqa mill-fat li dawn il-pjattaformi li jgħatu kontenut uploaded mill-konsumaturi jiet ixekkel ħafna. Fil-faċi uħud dawn pjattaformi jiksbu l-arfin dwar il-kontenut uploaded, specialment kontenut marbut mill-copyright. Inti favur li kunem hemm responsabilità għal dawn il-pjattaformi biex jiddistribwixxu kontenut artistiku fis-servizzi tagħhom permezz ta' xi tip ta' liċenzjar u taqbel ma tħassib dwar kontroll ex ante permezz teknoloġija relatata taħseb li il-pakket attwali iwieġeb biżejjed dan il-punt mingħajr ma noqogħdu niftħu id-direttiva tal-e-commerce. Thank you very much. Grazzi ħafna, madam, grazzi ħafna din il-mistoqsija. Issa, it-tweġiba. Merci, Madame Fopel. Pour... Grazie tal-din il-mistoqsija. Jiena insegwi d dibattitu parlament fuq attenzjoni kbira. Meta inti titkellem dal-value gap, l tal-Kommissjoni jaċċara li tassew natu l-possibilità l-artisti fil-kontenuti li huma qassam fil-pjattaforma li mhux jispiċċa situazzjoni fejn liħ eh, minn dan ix-xogħol jsir biss mill-pjattaformi. Importanti di għaliex il-copyright li mhuwiex eh, rispettat ma jistax jinat, ma jistax jiġinja fuq livell digitali u m'għandux valur ekonomiku u aħna rridu natu iktar ċans biex ikun hemm riżorsi għal opri u xogħlijiet illi diġà jeżistu. Din ħaġa importanti, jekk aħna ħarġa il-proposta, aħna qed naraw illi il-proposta illi saret għandha x'taqsam mal-pjattaformi. Għaliex il- il-massa ta' informazzjoni hija kritika. Allura importanti illi aħna nitolbu għall-autorizzazzjoni tal-awtur, tal-ġitti tal-awtur propjament, biex eh, dawn jagħti l-awtorizzazzjoni tiegħu illi x-xogħol tiegħu titpoġġa fuq il-pjattaformi. Allura rajtu nsibu bilanċ biex nispettaw l-atturi illi huma f'dinja digitali li jiftulhom il-bipa l-opportunità ir-responsabiltajiet biex huma jkoll jikkontribwixxu mod sħiħ għal dak illi għal dik li eh, kreazzjoni. Eh, u dan u jista jasir biss jekk inaħolqu il ġittiet tal-awtur għal sant jina ħankompli nsegwi biri mill-Parlament Ewropew artiklu 13 ta' dan it sant importanti Il-messagġu għacħar, aħna ħana ħolqu, messaġġ ċar, responsabilizzazzjoni sabiex dan ikun jista' jagħmel tajjeb għas sfidi ġodda li aħna nħabtuċna magħhom. Grazzi. The second question. Grazzi nkomplu. Għandi mistoqsija dwar it-trattat ta' Marrakesh. Intom għamiltu ftejn fuq il-pakket leġislattiv f'Mejju. Nixtieq inkun naf aktar dwar il-proċess ta' ratifika minn naħa tal-Unjoni Ewropea b'mod li din il-ħidma ssir realtà mingħajr dewmien u l-aċċess għal kodba mill-omja jista' jkun iffaċilitat fl-Unjoni Ewropea u l-lin minna. Tista' tikkonferma li r-rettifikazzjoni se ssir f'Settembru x'aktar taħt Presidenza Estonjana. Ok, thank you very much. Grazzi. Tweġiba. Madam Propel, issi ċina Propel? L-ewwel qed nixtieq ngħid li b'esperienza tiegħi bħala membru parlamentari jiena kont ħafna drabi fejn il kien il-ballun il kunsill dan huwa l-każ bħalissa nafuh imma jfissirx insomma għandna naċċettaw is-sitwazzjoni kif inhi. Ġifieri jekk jiena jinġi maħtura bħala kummissarju dan huwa iktar wieħed mis-suġġetti li ħannafas fuqhom biex ikun hemm ratifika mill-aktar kif possibbli. Aħna diġà ħelejna biżejjed ħin din hija kompetenza esklusiva minn tal-Unjoni konna qed niddiskutuha. Issa għandna l parri tal-ICJ, issa mmexxu l-qudiem. Thank you very much. Grazie ħafna. Għal din it-tweġiba issa ngħaddu għal kellim li jmiss. Marco Zullo, ħames minuti. Grazzi ħafna lil kummissarju nominata, hawnhekk qiegħed qudiemek. Nixtieq insemmi suġġett li għadu ma ġiex indirizzat kif xira, jiġifieri tassazzjoni tal-kumpaniji l-kbar diġitali dawn jiddikjaraw ħafna li eh, eh, fuq livell tal-mikrokumpaniji. Ovvjament din hija kompetenza nazzjonali, però liġi komunitarja bħala konkurrenza u l-awtoritajiet tridu jgarantixxu bejn fost il-kumpanniji għandu jiġi mxekkel il-prassi illegali u l-oknawna mill-ħarsin tal-konsumaturi. L-eżekuttiv anke fil-proposta li għandha toħroġ sa minn din is-sena beħsibu jara li dawn il-kumpanniji li jipprovdu servizzi komparabbli anki fil-qasam online għandhom ikunu suġġetti għall-istess obbligi fiskali il-profitti għandhom jiġu intaxxati fl-istat membru fejn issir l-attività ekonomika u fejn isir liħu kol, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija issa it-tweġiba tal komissarju nominat. Merci beaucoup, Monsieur. Grazzi, Nerva Rizula. Tan mistoqsija importanti manki vasta aspetti li huwa marbuta mal-politika interna tagħna li tinkludi wkoll ikom il-politika ta' kompetizzjoni ma' anki aspetti esterni da' għannet. Ija ċara, pjattaformi ma jistawx jħarbu mill-liġi, il-liġi għedem mekka l u t tiġi mħarsa. U dan jottu kol diġa għal pjattaformi li japperaw fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad aħna għandna wkoll inkunu konxi tal-fatt li hemm tip differenti ta' każijiet għandek il-Kummissjoni diġà ridna permezz ta' Komissarju Vestager u DG Competition illi meta għandek eżempji pal muma stati pal muma AAA u Starbucks. Ma nistaw, aħna nistaw nirriġu ġifiri nżommu l-attivitajiet reali ta' pjattaformi jekk kif huma dikjarati. F'naħa l-oħra, aħna wkoll nkunu nafu x ma' problemi, diffikultajiet. daqqiet il-pjattaforma hija diffiċli illi tara fejn qed jinħala qed isir il-lieħ. fejn qed isir ix-xogħol ewlieni tal-kumpanija, allura inti trid eh, tabbat irħak fuq CCTV biex eh, inti jkollok iktar informazzjoni fuq is-suġġett. Suġġetti ħar importanti, il kundizzjonijiet indaqsiva, aħna irridu illi jkunu regolamenti li jkunu imdaqs għas-servizzi li tista' tiparagonhom. Il-prinċipju li miżurnata huwa hawnhekk. Għandan ħajaddi permessa miżura leġislattiva, Kull darba, aħna għanna żewġ strumenti, konsultazzjoni, studju ta' impatt, hija xi ħaġa li jiena qiegħda qalbi ħafna, naf xi ġifieri tagħmel evalwazzjoni ta' impatt titla evalwazzjoni impatt biex inti kont tista' toħroġ l-argumenti kollha tiġustifika l ta' politika li huma mitluba, imma minna l oħra aħna rridu nifmu illi nridu naġġixxu permezz ta' miżura volontarja, permezz ta' kooperazzjoni minn qrib ma' dan il-pjattaforma. Din għalija hija kwestjoni ta' bilanċ billi aħna rridu nibqgħu ċerti li eh, mhux kulħadd huwa ħażin għax ġewwa kbir. Aħna rridu illi aħna eh, bħala Ewropej kif nkunu fuq qudiem dak ir-regolament eh, legali biex jippermetti li nsaħħu l-viluri prinċipji tagħna u fl-istess inkunu mexxi qudiem. Grazzi tassew. Korik Zulu. Mistoqsija oħra minnaħa tas-sur Zollo. Jiena naħseb li distribuzzjoni aktar xirqa tal-profitti mit-taxxa jista' jkun inċentiv għal dawn l-startups eh, digitali li jaħdmu fuq territorju Ewropew. Dawn qegħdin jaqgħu lura ħafna meta mqabbel mal-Istati Uniti, 4% biss tal pjattaformi online huma eh, bażati fl-Ewropa. Eh, nixtieq nistaqsi, ġela darba fis-snin 60 fil-qasam aeronautiku kien hemm il-proġett eh, Ewropew Airbus xi ħaġa li maħsuba biex tikkompeti mal-ġganti Amerikani. Il-Kummissarji, intom qegħdin tikkontemplaw proġetti simili għall-ekonomija diġitali xi ħaġa li tista' tratta forsi xi tip ta' xprun ta' riċerka Ewropea. Grazzi, kollega, għattini mistoqsija u issa it-tweġiba. Monsieur Zulu je suis d'accord avec l'analyse que vous faites. Jina naqbel ma l-analizi li jintom qed tagħmlu fuq id-djufija li hemm fuq il-ambjent digitali Ewropew. Hija l-ewwel darba li l-Ewropa mhijiex f'ċentru ta' rivoluzzjoni teknoloġiku dinji. Imma dan għandu jtina saħħa. Biex aħna nistaqsu nfusna fejn rridu mmorru mill-ġurnata. U allura lek nirġa' lura l-prinċipju li naħol u għambient regolamentari illi jipermetti li tkun hemm innovazzjoni u kreazzjoni għas startups ukoll. Allura, l-idea mhux inħol u Google Ewropew jew u Magna Riċerka, Search Engine ġviri, aħna jridu illi konna setturi ewlenin li huma fruti fir-riċerka li permettuni permettulna illi jmexxu l qoddim atturi eh, Ewropej. Eh, per eżempju, l-industrija, l-investimenti neċessarji li fejn aħna nagħmlu l-high eh, performance aħna nafu li nistgħu nimxu lej dik il-mira. Imma għalhekk aħna rridu nagħtu li ċittadini mm, soluzzjonijiet konkreti fuq il-prevenzjoni tal-mart, is sekurta tal vajruplani aħna dak li rridu llum huwa li l-Ewropa it-tagħti l-possibilità li jkun hemm dan l-ambjent li jkun propizju għall startups kollha eh, setturi kollha biex jaraw illi l-Ewropa għattur fuq u di meta nitkellmu biex nħarsu l-ambjent digitali. Sen. Grazzi. U bekk naslu fit-tmiem l-ewwel round tas sessjoni tagħna ta' mistoqsijiet u tweġib. Qabel ma ngħaddu għat-tieni parti tal-sessjoni tagħna ngħaddi r-responsabilità għat-tmexxija tal-laqa naddi għall-kollega tiegħi lil Petra Verd. Madam Petra hija l-President tal-Kumitat tal-Kultura. Ir-responsabilità hija tiegħek jiġifieri mhux biss tmexxija Grazzi ħafna Sur Buzek. Jiena nista' nserħilkom raskom li se nkun stretta bħalma kien is-sur Buzek. Sabin verhajn, Din is-sena l-Kummissjoni l parlament mexxew diversi inizjattivi biex jipromuovu l-kultura Ewropea u d-diversità tagħha. L-uniku mod kif niżgorraw l-interess tal-kreaturi u l-konsumaturi huwa li jkun hemm iż-żamma ta' sostenibilità tal dan il-qasam il-ħarsien tal-IPRs kif ukoll promozzjoni ta' aċċess usa għax xogħlijiet huma pilastri tal-użu ekonomiku tal-internet u prerekwiżi tal-ekonomija diġitali fl-Unjoni Ewropea. Però aktar u aktar dawn ix-xogħlijiet qegħdin jiġu disponibbli fuq l-internet mingħajr kumpens għal sidin ta' direttijiet se jieħdu miżuri addizzjonali apparti dak li hemm diġà biex nagħlqu il-value gap u biex u koll l-inxajnu il-piraterija fuq livell Ewropew. Vielen herzlichen Dank, Frau Kommissarsanwärterin. Grazie Hafna. Kommissarju nominat għandek il-kelma. Merci beaucoup, Madame Ferkeyen, pour, vos questions. Grazie tal-mistaqsija. Jina marbuta ħafna ma din id-diversità kulturali tagħna. Eh, Lija ribka pal-manna fl-Europa, importanti u li għalikom il-servizzi audiovisivi, il-kultura fl-Europa jkunu preservati. U importanti daqstant li dan jieġi msaħħaħ mill-ġitit tal-awtur li dak il-mod jibenefikaw mill-dat digitali, mill-teknoloġija l-ġodda illi tippermetti li nħarsu ċertu prinċipi fejn l-istati membri eh, instabu bħala viżjoni wkoll komuni tal-Unjoni Ewropea. U għal daqstant naħseb illi l-lum il-ġurnata għanna l-proposta tal-value gap, imma għaw kol importanti illi nkunu nistaw eh, mal-awturi u l-artisti naħdmu biex dawn jiksew iħarsu xolom u jidefendu xolom. Aħna biex niprofa narrikku l-ambjent Ewropea qed nitkellmu fuq il interessi Ewropej u xogħol komuni Ewropew u sforzi komuni. Aħna nafu li hemm differenzi ftit bejn il-pożizzjoni differenti ta' istituzzjonijiet differenti jiena hija. għawek għed nitkelmu fuq li nindefendu prinċipju biex autorit tagħna u l-artisti tagħna jkunu jkollhom viżibilità eh, u jkunu jistgħu jgawdu iktar minn distribuzzjoni aħjar. U dan u wkoll permezz l finanzjament u jkoll kwistjoni oħra li nixtieq nindirizza. Għaliex fil-fatt dawn il-artisti um, u l-awturi jkunu jistgħu joħolqu jikrew fil liberta kolla taħħom. Eh, fuq il-ġlida kontra il-piraterija, fuq il-ġlida kontra il-kontenuti illegali li wieħed jintervjeni meta jara illi pratijaw qed iddur fuq l-internet mingħajr il-permess tiegħu. Iva, hawnhekk ħankopru naħdmu għal dan il-an. Vielen herzlichen Dank. Eine Nachfrage, Frau? Grazie. Mistoqsija ta' segwitu u xtaqt nitkellem dwar ir-rwol tal-pjattaformi vizavi dan. Attualment, għanna la sħiħa ta' regolamenti li mhux qegħdin joħolqu ċertezza legali għal dawn il-pjattaformi b'servizzi differenti. Il-mistoqsija tiegħi hija din. Hemm xi ħaġa oħra maħsuba għal dawn il-pjattaformi. Din il-konfużjoni legali li għanna bħalissa hemm xi ħaġa li se tagħmlu biex ittaffu din is-sitwazzjoni xi regolament għal pjattaformi pereżempju u anke d-definizzjoni ta' tipi differenti ta' servizzi b'mod li jkun hemm aktar ċertezza legali. Grazzi. Mikrofonu. J'entends bien vos deux préoccupations. Iva, qed nifhem il-tħassib ta' konfuq il-wol tal-pjattaforma iva. il-lum il-ġurnata f'dak il-qafan il-qafas dan ir ruol irid ikun iktar definit mfisser mod ċar kifet kif tal bora Da mussaj se jsir permezz ta' regolamentazzjoni zejda, le. Dal-każ aħna għandna l-prinċipju ta' responsabilità limitata e, kif inhem infisser fid-direttiva e-commerce. Aħna nafu li importanti ħafna il ġurnata li dawn il-pjattaformi jagħmlu xogħol li għandhom jagħmlu. E, kif wieħed ikun jaf li jiġi mwissi li hemm kontenut illegali mela hemm toroq li jista' jiqbad biex jerfa' responsabilità tiegħu jaġixxi. Mbagħad naħseb ukoll li fil-qafas ta' dialogu tagħna mal-pjattaformi hemm ukoll iktar lok għal miżuri volontarji. Aħna nistgħu u tassew naħdmu iktar magħhom sabiex naraw mela, li dawn il-miżuri volontari jisiru permessa dialogu u kol jipermettu li aħna minresqu miżuri innovattivi e kif nirġi suturiet mis-settur. Grazie. Silvia Costa. Se nitkellem bit-Taljan. Grazie. Grazie President u awguri l-Kommissarju nominat il-portafol tiegħek bħal dak preċedenti jismu ekonomija u soċjetà digitali. L-istrateġija digitali Ewropea sissa ma tanġiet imlaħma dimensjoni edukattiva u soċjali, il-fokus kien aktar għal soċjetà digitali, sħiħa, irdu naħdmu aktar fuq eh, literacy digitali u dwar il-pjattaformi digitali għall-iskejjel universitajiet, pero anki għall-ambjent li jkun sigur online, sigur għal minorenni. Kif se taħdmu aktar intom eh, brabta ma dawn is-suġġetti? Vielen Dank, Frau Costa. Frau Gab. Grazzi, it Buku, Madam Costa. Grazzi. Tani permetti li li nitkellem fuq xeni li tassew u għal qalbi kifet din il-bidla digitali trid tkun għalġi ta' ċittadini, ngħidu għal kifinin, evalwazzjonijiet li jahna na sissa jgħidu illi ċertu impjieg jintilef u jinħala ieħor. U l istess ħaj għawdu ħafna min ikun lesti trasforma ruħi jena li għam, musa nuqqat istanajt fej ħaj si dan il-xol, fej ħaj dan il-xol il-ġdijt, Imma jina l-importanti huwa li jidin nibdu naħmu minnu fih fuq kwistjoni ta' kompetenza digitali. U meta nitkellmu fuq kompetenza digitali, mhux qegħdu mażażaħ biss imma għandek l-adulti, għandek il-nies vulnerabbli, għandek il-persuni b'diżabilità. Per eżempju, għazzażaħ, eżempju preċiż fuq inizjattiva li jiena nappoġġa ħafna il-Digital Opportunity Internship. Mis sena d-dieħla żgħażagħ għand eh, bejn ħajkollhom il-ċans li jemnu staġ bej 4-5 xhur fis-settur tas-settur digitali. Għalija din huwa eżempju perfett xi ħaġa addizzjonali intom tiġu militari intom tafu kemm hemm eżempju li tafu hemm li hemm fejn ma tiġux tużawx din fil-youth guarantee fl-Italja tibxi promovu dan dan inċentiv. Important, bekk ikunu tistaw tużaw b'inizjattiva biex tużu turu l-valur Ewropea ta' kif dawn ħaj jibbenefikaw. Jiena wkoll ħankun għad nifoka ħafna fuq ix-xogħol flimkien mal-Koalizjoni Ewropeja tal-Kompetenzi u tal-Pjan Digitali. Intom tafu għedna 17 il-Koalizjoni Nazzjonali. Aħna qed nitkellmu fuq il-Koalizjoni Nazzjonali illi aħna issa nistgħu nfokaw biex niddertifikaw il-prassi ġdida biex nkunu nistgħu naqdu dawn l-atturi, speċjalment l-atturi li ġejjin mis-settur digitali biex nipproponu impjeka żgħażagħ u għalhekk irjot għal u kompetenzi neċessarji. E una seconda domanda. Eh, siamo interessati, è stato detto anche da molti colleghi, a tutelare... Aħna u koll irridu nħarsu eh, xogħlijiet kulturali kreattivi nħarsu l-copyright nizguraw li jkun ehm, level playing field. Ovvjament mhux bizzejet li ninvolvu dawn il-pjattaformi hemm bżonn u ukoll kif intqal diġà, però naħseb li hemm ukoll lat ieħor irridu nappoġġaw aktar anke permezz tal-programm tal-medja li qed waħseb inti il-produzzjoni u distribuzzjoni. Nixtieq inkun naf kif intom se tkomplu tagħtu appoġġ anke finanzjarju għal programmi tal-medja u tiżguraw aħjar ukoll l-istrument finanzjarju l-ġdid li bħalissa qiegħed jara biż żewġ żewġ Ewropej eh, jaħdmu f'dan il-qasam. Dank, Frau Gabriel für die Antwort. Grazzi tweġiba. Biex ngħid id-dritt, jiena konna naħseb li l-ideja li nistan qassar it-tweġiba tiegħek bil-miktub ma diffiċli ħad tkun għaliex qed għax indibiċċa minna li tkun fokata fil-Creative Europe li huwa simbolu għal kemm il-budget huwa żej 5 miljun fis-sena, 5 miljun fis-sena. Għax għan nistan nagħmlu ħafna bih, iva l-media program li huwa għabbażi li ġiġi li ġiġi mwaqqaf fil-1995 hija parti mill-kultura artistika tagħna u dan issa jtina eżempju ieħor pereżempju l-2016-2020 li jtuna l-mezzi ta' kif għanurna l-mezzi ta' kif l-SMEs ingħataw għajnuna biex joħloq ħafna xogħol impjiegi u bekk kontribwixxa mod dirett l-instrument. Jiena dan il-fond ta' investiment u anki l-fond ġdid FC jina naħseb jista' jgħinna biex jikonnekta investiment strateġika fuq din inizjattiva. Vielen herzlichen Dank. Ashley Fox. Grazzi, Ashley Fox, issa. Grazzi, President. Signora Gabriel, nifraħ l nomina Tista' tgħidilna x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar eh, teknoloġiji mqasmin, x'taħseb inti li jista' jkun il-benefiċċju potenzjali l-konsumaturi, x'inhi l-attitudni tiegħek għal regolamentazzjoni wkoll. Eine kurze Frage, Frau Gabriel. Tweġiba. Merci, Monsieur Fox, pour cette question. Grazie, Monsieur Fox. Huwa dossier li jiena fil-kuna viċi President Dobrovskis fuq l-aspet finanzjarju u viċi President Jurjova u l-aspet investimenti u kol id-dimt maħħom fuqa aħna ma nistawx ninsew l-entużjażmu ta' żvilupp ta' din it-teknoloġija, mod partikolari permezz ta' sekurizzazzjoni, din tista' tippermettilna li ninfanzaw fil-qasam ta' saħħa pereżempju. Imma minn aħħar l-oħra rridu ngħidu kif inhi. Għadu affas eh, li għadu jiġu ġiviluppat. Intom qed tistaqsuna kif ħan ir-regolamentaw dak li mistax jiġi regolamentat teknoloġija ġodda l ewwel mill-prinċipji ġodda tagħna kienet irrispettaw in-newtralità teknoloġika Aħna nafu x'huma l-evoluzzjonijiet attwali. Jiena kont qed noqgħod jiena jiena ħadd ħafna mill-konferenza li stajt mill-Unjoni Ewropea f'Mejju illi saħqet l-involviment u l-impenn f'dak il-qasam. U għal daqsant jiena koll ħana għasabajnejn għal teknoloġija li t-tinħolo biex t-identifika il-regolamenti li li jeżistu diġa, per eżempju, GDPR illi għandu DDPR li għandu xaqsam l-data personali. Ma importax jekk hiex teknologija destruttiva blockchain, imma eh, tapplika. Aħna mfallu minna ħal-oħra rridu n nsegwu l-izviluppi għaliex jista' jkun hemm effetti negattivi ta' din it-teknoloġija u nekart nirreferi għal dak li huwa permess jiġifieri struttura ta' gvernanza ċara, trasparenti u dak li huwa mhux permess u li tina l-opportunità għal bitcoins, bitcoin u li permettina li nandu għal strumenti oħrajn know your customer. Jiġifiri għalija mux il-moment illi għana nirregolamentaw, aħna irridu nafsu iktar fuq l-aspetti pozittivi li ħajkollhom effettivi ta' benefiċċju għal kulħadd. Vielen herzlichen Dank. Eine Nachfrage, Herr Fox? Grazie. Mr. oħra, Sur Fox. Inti fit tweġiba tiegħek qed li jiena xtaq tar-regolamentazzjoni niżgura kiena dammettux. Taqbel miegħi li spiss f'dan il-Parlament inqisu teknoloġija l-ġdida bħala teddida inti semmejt l-Uber u teknoloġiji oħrajn fix-xewqa li nirregolawhom. Spiss eh, kieku aħna l-politiċi nirreżistu din it-tentazzjoni Hemmhekk imbagħad il-konsumaturi jħossu l-benefiċċju, forsi taqbel miegħi li l-approċċ tal tat-task force tal-fintech tal-Komissjoni kienet li nistennew u naraw. Forsi tadottaw l-istess approċċ issa bid-DLT, b'mod li aħna l-politiċi ma nagħmlux ħsara xi ħaġa li jaf tkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi. Vielen herzlichen Dank für die Antwort. Grazzi it-tweġiba. Concerne, je ne vois pas les nouvelles technologies comme une Jiena ma ħarsejn teknoloġija bħala teddida. Nerġa' però lura dak li jett illum aħna norwux naqdu bħala Ewropa għaliex il-valuri tagħna, l ta' tagħna, l-protezzjoni tad-dejta, s-sikurtà, dan kollha huma aspetti illi ma innu inħallu barra allura jina nħoss illi effettivament irridu il-żommu l-entuzjazmu, l-ottimizmu li nistgħu ta' dan it-teknoloġiji ġodda iżda dan irid isejħa bażi ta' analiżi illi tippermettilna illi ma neskludux xi ħadd minn ġast minn din il-bidla. Ah, mhijiex xi ħaġa li xejn u minn li għabad qabad nasisti fuq għadi. Vielen Dank. Die nächste Frage. Grazie. Il-kellima li jmiss. Grazzi ħafna. l nifraħ nifraħlek għal din il-nomina. Inti għamil ċara li inti tifem l-importanza tas sud digitali waħdini għall-ekonomija Ewropea tkabbir u l-impigi fl-Ewropa u koll. Inti jattu koll l data dejta għanda timxi b'mod eh, liberu fl-Ewropa għandek raġun inti iva, id-dejta hija importanti, id-dejta hija id-dem li ħaddem il-qasam digitali. U allura naħseb taqbel miegħek li l-fluss liberu tad-dejta għanda eh, tkun importanti. Il-mistoqsija tiegħi għaddejn tista' tikkonferma li inti tappoġġa Eh, proibizzjoni fuq data localization requirements u taqbel li dan għandu jiġi indirizzat permezz ta' proposta leġislativa għal din is-sena. Grazzi, tuġiba. Merci beaucoup, madame. Grazzi. Għanna, kanna ċansi diskutu meta nafu x'inhuma issa l-kawżi kollha u l-fatturi kollha li waslu għal dan din il kwestjoni min nista' ngħid iva. Aħna lum il-ġurnata għandna naraw li għandna potenzjal enormi għal dik li xaqsam il-libertà ta' ċirkolazzjoni. Għantomet, intometu li l-libertà ta' ċirkolazzjoni tad-dejta għandha tkun il-ħames libertà. Biex aħna nkunu nistgħu naqtfu din l-opportunità nridu naraw x'inhuma l-ostakli aħna irridu dan naraw u naċċettaw li dan jeżisti ma nikkonferma l-involviment tagħna mill-ħarifa wkoll nivolvu ruħna dan il-għanifa. Aħna ser niddefinixxu maċar l-lokalizzazzjoni tad-dejta fi prinċipju biex inkunu nistgħu nikkondannaw biex ikun hemm il-libertà ehm, ta' ċirkolazzjoni. Bżewġ ehm, aspetti importanti però ehm, l aspett ta' portabilità u anki id-dritt għal aċċessibilità. Mod partikolari dak li għandu xaqsa miżuri regolamentari per eżempju, għal kontrolli fiskali importanti għaliex illum meta aħna nħarsu il-lokalizzazzjoni ta' data għal-imprizi u kol identifika illi dan jattaka il-sekurtà. Le, li inti t-lokalizza data ma jfessirx li inti ħat kolla skapitu ta' sekurtà. ma' jfessir li dan ħat għamel xkil fejn xkil ma jeżistix Għadda sant rridu naħmu flimkien għal dan il-lan. Jina kien tkellem tal għax tkellem fuq regolazzjoni tad-data eh, diġà u f'wiċċi għandi dik l-immaġini tal-iceberg eh, timpantal barra mill-ilma u mbagħad taħt għandek il-parti ikbar. Il-parti tal-bidu aħna għandna il- għanna għanna idea tal-kemmem, hemm 50 prattika, eh, prassi li jett indirizza tal kommissjoni Imma mbagħad għandek il-parti ta' taħt li huma għandek eh, il-SMEs li jħassu li għandhom ikun lokalizzati, dak il-parti tan nofs, mbagħad għandek parti inviżibbli li għandha x'aqsam mal-kwissjoni tal fenduċa Herzlichen Dank. Eine Nachfrage, Frau Scharanzova? Grazie. Mistoqsija ta' segwitu, grazzi ħafna għal din it-tweġiba inkoraġġanti, però tista' tkun aktar konkreta, x'aktar għandna bżonn biex nadottaw fuq livell Ewropew, x'tip ta' miżuri huma meħtieġa biex niżguraw li id-dejta u l-ekonomija jikbru fl-Ewropa. Vielen Dank, Frau Gabriel, bitte. Grazzi treġiba. Komġu la vedju. Jina kif diġa fil-bidu. Iċifiri, ċifri huma 272 miljon li għanna nistennewhom eh, snin twal. Għalija importanti li nħaffu l-pass biex dawn niksbuhom. Aħna rridu illi tassew nemżu ruħna, eh, nemżu il xogħol tagħna mal-fatt li hemm bżonn li jsir xogħol mal-imprizi, hemm xogħol issi jsir ma l il membri, musa tkun faċli, imma l-valwazzjoni ta' passer maħkom u għaf għaddej. Aħna naxjonalizi ta' bidu, ma nistax ngħidilkom iktar imma li hemm żewġ affarijiet li huma importanti li għal ewwel darba aħna l-istati membri kollha huma inklużi biex jipparteċipaw u anke SMEs wieġbu kod. Allum aħna għadna qegħdin Provaw nevalwaw dan l-impatt biex inkunu nistgħu konna proposti konkreti. Grazie ħafna, Sinjura. Martina Michel sissa. Grazzi ħafna, Signora Presidenta. Grazzi, Signor Kommissarju. Sissa l-Kommissjoni taħseb li l-prinċipi ta' soċjetà digitali hija net neutralità u protezzjoni tad data jaraw dal affarijiet kollha taħt l-influenza tas-suq waħdin diġitali ma jina kikun jitlob għal approċċ ta' integrali affarijiet bħala aċċess għal edukazzjoni riċerka fuq in netwerk eċċetera. Taħt punt seba' inti tajt illi liġi moderna ta' dritti tal utur hija importanti għalli kimma mużewijiet, libreriji, kollezzjonijiet ma tgħid xejn fuq dan l-aspett. Skont il-proposti tal-Komissjoni daw l-istituzzjonijiet jistgħu jaħznu affarijiet diġitali mal dak l l-an biss, ħażna, ma taħsibx li din hija ħaġa restrittiva wisq biex aħna nitkellem fuq il-possibilitajiet diġitali u li tmur skont dak li qed jiġri fid-dinja tal-lum, is-Sinjora Kummissarju. Merci beaucoup, madame. Grazie. dal Il-pajsaċ imbidel, il-pajsaċ tal-pjattaforma tal-medja, tal-servizzi tal kulturali, tal autorità. tagħna aħna l-lum il-ġurnata kif nistaw nsibu bilanċ biex nagħtu mezzi li l-kulħadd biex ikun jistgħu jieħdu sen. Din it-trasformazzjoni digitali tisemmejt ħaġa li punt li jiena nixtieq nkompli iktar naħdem fuq mal-Parlament, mal-istituzzjonijiet, mal-stakeholders. Jien tassew għandi bżonn li nkun nista' nisma' lil kulħadd l-ewwel u għalhekk għan dan l-impenn jekk jiena niġi implementi konfermata Eh, mm, nieħu l-impenni li min għandu għandu xijiet jista' jgħidu. Għaliex inħoss u nemmen illi intom trin minn post fejn hemm ċertu aspetti illi forsi ma għattajniex biżiet attenzjoni għalja oħrajn li forsi taħsbu li aħna naħbu għom ma' hemm għan warajhom. U tajjeb li nparteċipaw nek ċertu skambi waħda minn raġunijiet li ġi nixtieq ngħid li jenna nista u nixtieq naħdem iktar biex nesplora dak kollha li fadda, kollu li fadda xi jsir. Imma kif qed illum u kif inni ngħid, il-prinċipju huwa hemmhekk. Aħna rridu l-ewwel qabel kollox ngħinu l-awturi biex innovaw u jħolqu illi dawn jiġu rinnumerati suppost ma nistgħux nippermettu li sensazzjoni ta' riċerka jew nkella librerija illi jihdu sem fil-eċċellenza u l-identità tagħna li kuna jistgħu jagħmlu dan, illi ma jistgħux jagħmlu dan. U allura tajjeb li nkomplu naħdmu iktar biex nifmu iktar sensira ta' femmiet. Naħseb li kienet l-għala eh, eh, ħart nettrimat kienu utli ferma li għan komplu naħdem għal dan il-nan. Grazie ħafna lilek. Għandek xi mistoqsi oħra ta' segwitu, Iva. Jiena nħares l-qoddim għal dil kooperazzjoni sinjura. Kemm il-darba semmejt li tixpruna rwol ta' settur pubbliku. Issa, fuq il-Euronews u xandir tijow. U hemm mistoqsija fuq diversità tal-programm, qed nitkellmu wkoll fuq il-protezzjoni ta' ħaddiema. Inti ħadd titolf diskussjoni? U Madam Michel, grazzi tal-mistoqsija. L-importanti iva sensittiva. Nafu li l-Euronews hija huwa missjoni ġenwina aħna rridu ehm, konna programmi ta' kwalità għalija sabiex naċċertaw illi aħna jkollna f'tejjim għal-Euronews illi, ehm, per esempio, aħna firmajna fi frar 2017 għal-erba sini ġejjin, importanti li aħna identifikaw is-settanijiet e, li kun e, kun il-kondizjonijiet illi għandhom iħarsu l-Euronews. Importanti għalija e, illi ndommonina fuq uħin kollu għahna nħarx il-multilingualizmu, il-ġurnalisti, kifettu intom, li jaħdmu minnajr licenzi. Eh, aħna irridu nżommu li majnejna għal fazzi li il-missjoni tal-Unjoni li għadik li nħarsu l-interessi i imma mħarsu. Vraiment désolé. Je confirme juste que l'une des premières choses que je voudrais faire si je suis confirmée, c'est de rencontrer la direction de la... Jiena nikkonferma biss li jiena nixtieq nifoka aktar fuq din il-katina dan ir-rigward għax jiena fl-ittra tal-formazzjoni tiegħi li flimkien magħkom irid naċċerta illi jkun hemm dan il-missjoni ta' inter ġenerali. Herzlichen Dank. Ich weiß, das ist nicht leicht, Fragen immer in einer Minute zu Naf li mhux faċli biex twieġeb dan mistoqsijiet f'minuta waħda. Skużawni, irrid inkun stretta, skużawni. Issa, l onorevi Reda, għaziz kummissarja nominata, Jinet nifem li inti attenta u konxja li jeda daqsektat fil-mandat tal-Komissjoni. Nishtu nkunu nafu ma fej edha xinu l valuri tijak fuq il-mistoqsija daqshekk diffiċli meta jkun hemm talbit pubbliċi li jiġu kontra id dritti fundamentali. Inti qed l-kollega tiegħi kallas li jista' jkun hemm aċċess imma dinja kontradizzjoni l-kollega tiegħi ħelga tub il-qaret ukoll jekk taqra l-artiklu 13 tal-proposta tal-copyright e, e, dwar il monitora ġenerali kulħadd jaqbel il-awtur għandu jitħallas imma dan jiġġustifika li wieħed jimmonitorja affarijiet kollha li jintefgħu online minn ħadd ċittadini. Iġifieri da jista' jkun xogħol jekk ikun infurzat u interessat inforza dan kontra l-Istati Membri tippropona leġiżlazzjoni li kif qed jissuġġerixxi l-Parlament ikun hemm takedown ta' materjal. Grazzi lilek tal-mistoqsija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 fil-mandat fil-mandat eh, mina ħanuża wkoll l-esperjenza li kelli sissa eh, u li ħadd minn li ħadd sissa jiena naħseb li nista' nmur nimxu dik direzzjoni issa fuq direttiva e-commerce. Aħna eh, irridu narraw kif din id-direttiva hija xi ħaġa li hija għafas legali għaliex tippermetti l libertà ta' ċirkulazzjoni fih dan is-suq. Il-bispiċċa hija jekk għax aħna nistgħux nirrevedu id-direttiva jew le li tweġiba ingħatat għaliex iva diġà għandek kellna tliet evalwazzjonijiet 2010, 12, 15 u konnu qalu illi il-Komissjoni qalet illi ma kienx adegwat biżejjed għall-ambjent attwali u allura kienu deċidew il-Parlament li jikompletna fuq din id-direttiva. Waħna Eh, għad ħabtux na marrettajiet ġodda u rridu naraw li jem koherenza. Jena għawnek naċemena minn referenzi u eżempi, aħna għandek ir-responsabilità limitata għal pjattaformi u anki il-kontenut illegali, mitnaħiet għal il-kontenut illegali. Aħna ħassu din tru l-iktar affarijiet importanti għaliex fuq livell Ewropew kif nkunu nistgħu naħnu dik id-direzzjoni. Jiena naf, jiena konxa ta' dak li jistgħu jagħmlu l-istati membri, jiena konxa tal-valuri tagħna ta' sorveljanza ġenerali, direttiva, mhux u sorveljanza li xi direttiva ċara ma naf jista' jsiru ċertu affarijiet fil-istituzzjonijiet u l-istati membri biex ikunu jistgħu jgħidu dan. Jien ħanreġixxi fil-qafas tal-kompetenzi tiegħi u ħanreġixxu biex nara li fil-qafas tal-kompetenza li jiena ta' il-Kummissjoni ċertu regoli mhux qed jiġu rispettati. Sinjura, sallek liħin. Mela, mistoqsi oħra ta' segwitu. Kull jek jekk kun jekk ikun xem leġislazzjoni nuża l-opportunità fuq it-tieni suġġett għax irid ta' minn kumitat wieħed fuq iċ-ċiber sigurtà inti semmejt bil-miktub fuq it-tikketta ta' sigurtà fuq l-IT imma għandek intenzjoni tejjeb dis-sigurtà li tmorru lil iktar minn sempliċement tikketta ir-responsabilità tal-manifatturi per eżempju illi joqogħdu lura milli eh, milli jirranġaw is-sigurtà l aġġeġ li jipproduċu. Grazzi ħafna, Sinura Gabriel. Grazie diffiċili pass. Grazzi di mistoqsija diffiċli għaliex iva, du sa ngħidu mir-reviżjoni tal-Strateġija Ewropea fuq is-sikur ta' f'Settembru. Nistgħu ngħidu hekk. Eh, nista' nidħol iktar fid dettal fuq il-mandat tal- ma kieku xejn ta' ċertifikazzjoni ta' tikketjar. Imma dan huwa marbut ukoll mal responsabilità li meta nħarsu per lejn il-karozzi konnessi. Jekk għandna nħarsu li kollok il-problemi transkonfinali, min min ħajħosib, min jisimex il-sistema min qed jħossib kif tiġi trasferit l-informazzjoni. Jiena li qed ngħid huwa li fil-qafas li qed nipproponi revedut, iva ħajkun hemm din iċ-ċertifikazzjoni din il tikketjar ħajkun hemm ir-reviżjoni tal-manat tal eniza u jiena niproponi li nsaħħu il-qafas ta' ċentru Nazzjonali ta' Reazzjoni fil-każ ta' incidenti, eh, kien ngħidu eh, eh, fuq hekk naħmu f'dan il-Kummissjoni Ewropea imma dik li responsabilta għal prodotti per eżempju mill-partijiet kollha interessati dan kollha jdu nkunu voluti biex ma spiċċawx fi soluzzjoni li ma jqis interess ta' ħadd ta' kulħadd. Vielen herzlichen Dank. Und nochmal. Grazzi Marco Zullo. Issa, grazzi, Signora Kommissarja kif taf għadna u d-diemna trilogu ta' fajl importanti f'dan is suġġett biex nimpetixxu nżommu geoblocking. Għanna di diskussjoni dwar il klawsola tal-geoblocking ta' li għandu x'jaqsam mal-audiovisivi, specialment il-licenzi f'dak li għandu x'jaqsam ma' kontratti ta' kontenut sportivi. Dawn dawn il-problemi ilhom qudiem għajnejn il-Kummissjoni Ewropea mingħajr ma jkun hemm eh, soluzzjonijiet mingħajr approċċ flimkien inkun u lej deċiżjoni li tagħmilha possibbli li dan li kunem deċizjonijiet u marriċ nidħol f'dawn il-klawzoli li għatu responsabiltajiet u kuntatti fuq model ta' negozju imma nħoss li u essenzjali nafu jekk u meta il-Kummissjoni Ewropea tuħux deċiżjoni komplessiva fuq il-klawsoli tal-geoblocking. Grazzi. Vielen herzlichen Dank und Frau Gabriel für die Antwort. Signora, eh, Kommissarja nomina. Mela, ħana naqsam il-mistoqsija fitnej, il-tweġiba propjament. L-inti qed nitkellmu fuq livell passiv fuq il-geoblocking, per eżempju, jiena nixtieq infakkar x'inhu l-lan ta' dan ir-regolament hawnhekk illi naraw li hemm il-protezzjoni tal-konsumaturi u anke tal-kummerċanti. U anke f'każ iktar speċifiku qed minn dawn il-każijiet għandu x'jaqsam mal-bejħ passiv mu l-użu dawn il-prodotti. Dak l importanti li hawnhekk huwa li komplu nkunu ċari. Il-Komissjoni diġà qalet ta' minn mindu inti għandek riski ta' li inti taħrab u tiżgiċċa minn regoli bej produttur, ta' regoli bej produttur u konsumatur, mela il-kontrat jiġi annullat. Ma meta nitkellmu fuq l-audiovisivi, miex l-istess ħaġa, minn l-istess qasam, rridu differenzjaw. Mela, per eżempju, jekk huwa l-każ, eh, f'kalka eh, jekk istudju jkun si f'każijiet speċifiċi, id-DG Competition eh, tkun qed tagħmel xogħla u mhumiex dawn miżuri ta' natura ġenerali li jiġu applikati iżda kull każ jiġi eżaminat mod individwali u għal daqstant irridu nagħmlu differenzazzjoni bejn il-beħ passiv ta' dawk li għandu xaqsmu ma' media divisiva li għandu xaqsmu ma' prinċipi ta' safeguarding territorjali ta' libertà kontratuali tista' permetti li limitaw il-kontenut tal ċertu territorji dak. Jiena naħseb illi Eh, f'kull każ aħna rridu inħarsu lejn il kas kont il kas u bekk nkun nista nbot nitkellem magħhom għal kollegi oħrajn, issa kelli diġa xi li diġa ma' kollegi oħrajn. Grazie. Herzlichen Dank. Eine Nachfrage, Herr Zulo? Grazzi, mistoqsi oħra. Mela, nixtieq insaqsi fil-futur għandix nistennew proposta leġislattiva minn tal-Kummissjoni li tipprevedi it-tneħħija ta' liċenzi territoriali fit-televiżiv. Frau Gabriel, für die Antwort, bitte. Ejk, Signora Kommissarju nominata. La plus franc. Ħanejdu għak kifini, nipruvu nkun onesta kemm jista' jkun jien sa fejna fjien issa, minn moment li għedin issa bħala sabat ta' konverzazzjoni li kelli mal esperti u anki għal eh, technicians differenti tal-mistoqsija m'għandniex qegħdin pjena dan fil-ġejni qarib. Die nächste Frage kommt von Janusz Korwin. Naddu għal mistoqsijiet li ġejjin mill-Jana Tarxkani. Grazzi. Nispera li tifhem u tapprezza kemm għandna lura, kemm aħna lura hawnhekk fl-Ewropa meta qablu nanfusa maċ-Ċina u l-Istati Uniti u għaliex fl-Istati Uniti ħadd ma jitkellem fuq aċċess indas. In-nies jibqgħu għaddejjin fuq il-kumpaniji privati u għalhekk aħna kon marbuta aħjar mal-servizzi teknoloġiċi milli aħna l-Ewropa u issa għandna lilek hawnhekk li jettejt li l-autur għandu jkun imħallas. Min sa jiddeċidi xi tfisser remunerazzjoni adegwata l mistoqsija it-tieni qed titkellem fuq il-ġlieda kontra diskors ta' mibeda, min ħaj jiddeċiedi? Huwa mibeda il-diskors ta' mibeda illi tgħid li l-lut qegħdin imexxu il-banek għaw fid-dinja huwa Eh, mibeda li tgħid li r-Russja qed tipprova tinvati l-Ewropa, min għandu dritt li jgħid x'inhi eh, x'inhu diswesa mibeda, Sinjor Komissarju. Merci beaucoup, Monsieur Kor. Grazzi. Jiena lija m'hemmx post is demokratiku tagħna li tibbażżar ruħi fuq valur ta' diskors ta' mibeda. U jina tassew kontenta li min semmi għaddi għalix aħna saw essajna definizjoni biex iċċaċċarrajna referenzi kollha reġimi etniċi, għas-sessualità, għal dak kollu illi aħna jista' joffendi persuna. Inti intom tifhmu li ta' fej dan il-punt ta' mibeda, dan diskors ta' mibeda, mhux qed tgħinna anzi eddat biss sempliċement tattakka il-fondazzjoni tas soċjetà tagħna. Iva, il-libertà ta' espressjoni, l-insalvagwardjawa, libertà tal-informazzjoni wkoll. Iżda fl-istess waqt ta' dawk li ma' diskussjonijiet ta' mibeda, jiena ħanejda kif inhi għalija hija tassew u tassew suġġett illi jeħtieġ il-ħila tagħna l biex inħarsu il-modell tagħna tas-soċjetà biex inħarsu il-valuri u l-prinċipji tagħna. Vraiment, je voudrais à ce moment m'arrêter là parce que je crois vraiment que le respect de l'autre. Prezentkom għandkom xaġġa xi tgħidu, din ma tista' ma m'għandx m'hemmx xi tgħidu bid-diskors ta' mibeda, dan ixtieq ngħidu mod ċar nisħaq fuq. Jekk aħna nħassu, jek aħna nħassu li se jkollok konsekwenzi fuq it-tfal, fuq il-konsegwenzi oħrajn fuq in-nies illi persuni l huma għandhom iċ-ċans li li jaħlu l-enerġija tagħhom u jaħluhom f'domini fuq maħra, aħna rridu nkollna responsabilità kollettiva hawnhekk għax huwa suġġett illi ma jistax jiġi regolat bażikament ta' huwa fatt. Għanna nafraga. Grazzi. Mis-soqsija ta' segwitu Iva. Sfortunatament jina ma natajġ tweġiba speċifika. Jina ferm ikbar minnek fleta, sinjura. Kont fil-ħabs fi żmien komunisti, għaddejt sena il-ħabs fost affarijiet oħra biex nagħti informazzjoni falsa li setet tkun kontra dak li kienet ir-Repubblika tal-Polonja. Taħsara r-Repubblika tal-Polonja ta' dak iż-żmien u kelli nħallas 9,000 euro tal itajt informazzjoni li fil-fat kienet aċċessibbli pubblikament fil-kodba u differenza bejn irġilu nisa u ġejt informat ukoll li qed nattakka valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea allura mistoqsija tiegħi min se jiddeċiedi li ma informazzjoni falsa u min u li ma leha ħanajdu li informazzjoni falta hija sensittiva jew fl-interess tal-Unjoni Ewropea jew l-informazzjoni kollha għandha tkun aċċessibbli fl-internet biex kulħadd jgħid li jrid u jieħdu responsabilità ta' dak li jkunu għadu. Grazzi. Iva. Je suis fier de défendre. Jiena tassew gburi li qed niddispendi l-gwarjanza bejn in-nisa u l-irġiel jiena kifet illum aħna rrid ngħidu issa xini responsabbli illi dak illi aħna illi e, e, nimplementaw dak illi jahna edna li għanna għanna pala prinċipju u responsabilta tagħna l-koll. Iva għanna valuri ġdidi fejn ħankompli nifendihom sal-aħħar. Vielen herzlichen Dank. Sie Andrea Schwab jek joġbu. Grazzi ħafna, Sinjura ċe. Rrit ngħid sa mill-bidu. Kummissarju nominata mhux se nsaqsik xejn li ħaj li jitlob li jċabx fuq nies. Ħankun deċenti fil-mistoqsijiet tiegħi, naħseb sissa għamilt imxej tajb u għara sentejn inna nafuk ħafna lilek. U f'daw l-aħħar minn snin, u f'daw l-aħħar sentejn bħala kummissarju sħi huwa bizzejed biex tasal biex tagħmel ħafna affarijiet. Ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-Kummissjoni ħarġet b'ħafna mistoqsijiet li jaqgħu fil-portofol tiegħek, fil-responsabilità tiegħek. U l-Kummissarju ta' qablek għandu ħafna proġetti minn għalija sitta. U allura daw ħajqaw fuqek. Bħala kummissarju se tagħmel dwar dan il- platform to business u platform to, cons to consumers, xħat assigura li jkun hemm ġust u mhux kompetizzjoni ġusta. U dwar il-midterm review tal-Kummissjoni, se tagħmel dwar il-platforms u l-inkjesta ħiza. Il-Kummissarju għandek il-kelma. Sa fait partie de mon identité, l'expérience Iva, Din hija parti mill-esperjenza tiegħi fil traħadma u kooperazzjoni li kelli mal kooperazzjoni ta' politika ta' gruppi politiċi oħrajn. Imma dak li gwidana l-kol u għalli naraw kif l-interessi ta' ċittadini staw jieġi defizi minn politika differenti. Kien dimistaqsi li jinti għamilt l-lum hija waħda li jina diġa kelli ċans li nġiexi għalija imma wkoll nerġa' nippreċiża għaliex kien hemm il prassi lejali għandu xaqsmu l-pjattaformi u l-imprizi kolla. Importanti li jahna għanna għoddu attenti għal-difiza ta' ċittadini tal-konsumaturi. Għalix, jaxa ġemma ma stawx ninsew. Jatnejt dan permess eżempju preċis. Meta aħna nazlu hotel, lukanda, aħna rridu nkunu nafu x'joffru ma joffrix u jekk dan jikorrispondix għal kriterji tagħna. U jekk per eżempju batunnix dik l-offerta sempliċement għax kienet iktar waħda liħa importanza fir-reklam. Allura, dinja differenza l-konsumatur, l-utilizzatur, il-priża, il-trasparenza hija kollox, għaliex dawn faħam il-ħajtuna l-fiduċa, dawn li u l-kondizjonijiet biex jippermettu li kunem l-innovazzjoni u kunem il-ħolqin. Allura ħan id-defendi dan il-prinċipju għal dak li jena kelli problema fl-aħħar paċi ta' interpretazzjoni fuq is-servizzi ta' informatika. Għawnek il ħedma ta' tim fit-tim li nagħmel u naħseb illi hemmhekk hekk nista' nasu għal l-aħjar soluzzjoni biex nżommu l-pjattaforma bħala novatur, kreatur, diversifikaturi, SMEs, il ma jibżaw li jihdu nizuri u azzjonijiet ma li identifikaw problemi fl-attività li huma valuti fihom biex ikunu nistgħu nrawmu l-fiduċja fil-konsumatur. Herr Schwab, għandna nafħaga. Issu xwab għal darboħra. Mistoqsi oħra dwar l-ekim seħħa funzjoni ta' eh, gatekeeper hemmx possibilità li l-aspetti tal-algoritm ħajħarsu lejn il-monitoraġġ kif jaħdmu daw dak huwa punt interessanti. U, mistoqsi oħra dik, komissarju, fuq da l-aspet tal-mekkanizmi ta' kontroll tal-algoritms. Grazie ta' mistoqsija Jiena nishtiq nitkellem fuq dal-mistoqsija mhux fuq il-level ta' kontroll, imma fuq kif nifmu aħjar kif jaħdmu l-algoritms. Iva, ningrazzja l-Parlament Ewropew tal-li jena namlu dan bħalissan Paris Project għaddej Eh, fissa 16 xar li ġej ħajkonna finanzjament grazzi l-Parlament Ewropew biex nifmu aħjar aħjar kif dan l-algorithms eh, jaħdmu, kif kif kif japparaw. Dan m'għandhomx ikunu elit invisibli kollox negattiv li aħna nafu bih. Għandhom ikunu wirja ta' dawn il-valuri li għanna ta' trasparenza, ta' ugwaljanza, ta' ugwaljanza u li kunu nistaw nżidu umanità l europa kreativa illi nistaw naqduha mal-enerġiji kollha tagħna. Vielen herzlichen Dank. Die nächste Frage. Grazie ħafna lilek, Kummissarju. Il-kelmi jmiss. Grazzi su uniku digitali jirrid ikun pozittiv kollu ta' suċċess fuq libertà ta' espressjoni u anka protezzjoni ta' data konfidenzjalità ta' komunikazzjoni. Inti kif se tassigura b'mod konkret li daw id-drittijiet jiġu rispettati permezz tal-inizjattivi tiegħek? taqbel li huwa assolutament importanti illi tiddefendi dawk id-drittijiet minn negozjanti u d-dinja tan negozju u iktar speċifikament se jkunu l-pjanit eżatti tiegħek u l-impen tiegħek li tassigura li r-regolament ta' e, privatezza jassigura l-ola livell tal-imsemmija privatezza f'dak li għandu xasama dejta personali fl-Unjoni, speċifikament kontra lobbies li jridu jmorru kontra il-progress li ġawa wasalna liħ fi 11 DPR, u prattiċi ta' negozju li li jmorru kontra id-drittijiet ta' privatezza ta' ċittadin. Herzlichen Dank. Frau Gar Grazie. Grazie, signor Sikret, dan il-mistoqsija tijek. Jien kifet, hija kwestjoni ta' koerenza għanna DPR li jitlu fis seħ 25 ta' Mejju 200 u 2018. Stabilixejna hawnhekk kriterji qawwijin ferm. Minnaħa l-oħra, minħabba biża ta' ċertu koerenza, aħna proponejna il-regolament e-privacy illi għandax taqsam mal konfidenzjalità tal-komunikazzjoni, fiduċa fil-komunikazzjoni. U din hija xi ħaġa ċentrali u l-konsens hija xi ħaġa li aħna semmejna li free privacy fil-GDPR hija xi ħaġa importanti ħafna tal-konsens. U jidher qalbi ħafna di. Meta nitkellmu fuq il-korrenza, ejja nħarsu lejn definizzjonijiet kollha li kienu issa m'għadhomx jgħoddu fuq il-privacy, fuq is-sanzjonijiet li ġewwa linjati, ejja nħarsu wkoll lejn l-awtoritajiet li jridu jiġu jkollhom il-responsabilità tas-sorveljanza tal-monitoraġġ għaliex jekk aħna maħniex ser nirnexxina li jkollna din il-koerenza li qed nirreferi għaliha mela x'ser jiġri Mela fil-GDPR aħna għandna l-awtoritajiet nazzjonali ta' protezzjoni tad-data illi ħajkollhom ħajkunu qegħdin iżommu sebajnej fuq il-implementazzjoni. Eh, Kif għan irrispettawha? Jekk li privacy ma se jiġi adottat, mela ħajkollna awtoritajiet oħrajn illi jagħmlu dan. Illi ma jkunux jistaw mbagħad jimplementaw il-mekkaniżmu ta' kontroll ta' koerenza li aħna daħna fil-GDPR u jiena nħasba fuq dawn l-affarijiet. Allura jiena ser naħdem mal-Parlament u dan biex nidentifikaw fadlinna namlu xinu ma pozizjonijiet differenti u għambis jużwis per eżempju. Junkera ma jistax jidħol fis seħmot simultanju, daqqa. Allura, eja ma nitilfux ehm, id dea ta' x'qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk is-sikurtà li qed titlobna jidentifikaw bħala pjarità numru għal fl-Ewropa. Bien Dank. Frau Sippel, eine Nachfrage. Grazie, signora Kommissario. Mistoqsi oħra. Ti konċentra fra fuq privatezza fl-Unjoni Ewropea, ma jina nifhem sewwa li in ġenerali inti tagħmel l-almu tiegħek biex tipproteġi l-privatezza fis-setturi kollha fis-suq uniku diġitali Il-peress li portafol tiegħek huwa kbir, nixtieq nżid mistoqsija oħra iktar relatata mal-juri. Ħafna mill-kritika fil-regolament kapsa dwar mhux biss dwar il-prinċipju tal-country of origin, inti temmen fil-prinċipju kif propost u jekk iva kif għandek l-intenzjoni li inti taħdem mal-vuċijiet kritiċi fuq dan il-fajl u sakemm għandek taqbel eh, fuq dan il- eh, daw iż-żewġ każijiet u taqbel il-geoblocking ħajkun impossibbli eh, fil-każ ta' kompetizzjoni ta' Skype ta' Sky, grazzi. Kapsat diffiċli, speċjalment fuq il kapsat ċaħna ħanżommu l-prinċipji ta' pajis ta' riġini, ma' rridu kol nis preċizaw li dak li proponu għawnek u għan il faċilitaw il- kisba ta' drittijiet li huma servizzi, fejt nitkellem fuq servizzi partikolari, television online u s-servizz ta' replay. Ħassjoni li mhux qed tiġini mod spontanju fil-Franċiż. Allura ehm, irridu illi npoġġu ma sewx illi ehm, niddubitaw fuq il-prinċipju ta' oriġini għaliex aħna rridu rridu poġġu fiċ ċirkolazzjoni transkonfinali biex tpoxxul iżda jina naf, nifem li jem itħassib fostkom. Newen net min, per esempio, ġimajlu rapporter ma rnexxilux e, jikseb laqa e, ma importanti illi aħna nimxu għal dan il-għan biex nġentifikaw xinnu x'inhuma il-problemi tal-geoblocking. Il-prinċipju ta' oriġini mhuwiex limitat nira limitaw il-libertà kontrattwali sabiex inkunu nistgħu nirristrinġu l-kontenut ċertu territorju. Il-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini geoblocking mhuwiex beħ passiv, nitkellmu fuq xi siti li aħna rridu nirregolaw. U aħna rridu naħdmu biex ikun hemm ċertu eh, prinċipji bażiċi huma mħarsin, imma rridu mexxu quddiem. Vielen herzlichen Dank. Grazzi, komissarju. U issa l-missus li ġej minn Angel Zambaski. Grazzi ħafna, Sinjura Ċemen tal-kelma. Sinjura Gabriel, l-ewel nifraħlek fuq il-fat li inti issa l-kommissarja nominata. Joġobni ħafna l-mod kif inti bdejt il-prezentazzjoni tiegħek. Dina parti me diversità kulturali tagħna jina koordinatur tal-grupp Politiko tiegħu fil-Kumitat Kultura għalhekk qed ngħid dan. Issa bħala koordinatur tal-Kumitat Ġuri nsaqsik dil mistoqsija għandna bżonn digitalizzaw is-sistemi pubbliċi tas-saħħa fl-Ewropa u l-Kummissjoni kif ħat taċċellera u tixpruna din id digitizzazzjoni tas sistemi pubbliċi fl-Ewropa. Grazzi tal-mistoqsija ndur fuq il-Kummissarja. Grazzi tal-mistoqsija tiegħek. Dan huwa aspett dan huwa aspett importanti ħafna tas-suq uniku diġitali. Nassu għandu jġib benefiċċji li ċittadin U dan hija parti mill-prioritajiet li jmiss fix-xhur li ġejjin wara l-ħalifa forsi. Allura, meta nitkellmu fuq il-kura tas-saħħa ċittadini kollha u sens huma sensittivi meta nitkellmu fuq il-libertà li nċaqalqu d dejta u l-informazzjoni digitali għanna nkunu koraġġużi biżej biex nieħdu l-pass li jmiss u jkun hemm aċċess għaliha biex ngħinu b'mod elettroniku. Iġifiri anka per eżempju pers ta' riċetta elettronika din is-sistema tagħmilha possibbli biex il-pazjenti skont il-pajjiż u l-isptar jew il-klinika biex evitaw e, e, xogħol doppju u li jqogħdu jkollhom imorru fil-klinika jistar darbtej. Di tkun taħtiġa lina l-koll għadu lejna kontenta li di se tkun waħda mill-prioritajiet tul il-preżenza tal-Estonja u jina żgur ħad tkun priorità tul eh, il-Presidenza Bulgara wkoll, mhux hekk biss. Għandna lan li ħajkolna eh, kura tas saħħa fuq livell elettroniku fil-Bulgarija. Fil-Bulgarija u dinja skont l-anijiet Ewropej. Allura, amministrazzjoni pubblika hija importanti għandna bżonn passi konkreti biex aħna naslu għal dan għal din il-mira biex konna wieħed punt wieħed biex ikonna dokument wieħed li tibatu darba u li dokument idur mal-amministrazzjoni m'għandekx fejt tibatu darbtej dan ifisser il-li ċittadin jifranka żmien meta l-amministrazzjoni tkun konnessa dan ma jitlifx żmien. Dan u l-artiklu 12 u dan l-artiklu jagħmilha possibbli għalina biex ngħidu li ċittadini biex iċ-ċittadini jiffaċċjaw inqas pis amministrattiv, l-amministrazzjoni tista' tkun effiċjenti, tifrankalek iż-żmien, il-ħin, jista' jkun eżatt u di tatin opportunità biex naraw un u naraw b'mod leġittimu lejn l-affarijiet taċ-ċittadini. Grazzi ħafna, mistoqsija oħra ta' segwitu. Grazzi ħafna, Sinjura ta' dik il-mistoqsija. Xatku il-Kummissjoni Ewropea xat għamel biex naqqas il-pis amministrativ għal-ċittadini u għal-kumpaniji f'affarijiet li għandhom xjaqsum fuq livell transkonfinali. Tweġiba, grazzi tal-mistoqsija tiegħek, din hija mistoqsija ta' tini l-opportunità għetajt il-komissarja biex nuża it-tweġibiet preċedenti tiegħi qed nitkellmu fuq kwistjoni transkonfinali, servizzi transkonfinali, qed nitkellmu fuq l-Ewropa li aħna nixtiequ li jkollna, Ewropa ta' jizet konnettività, jizet effettività u iktar effiċenza eh, bej ċittadini, servizzi, ecc. Għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tiffoka fuq diversi aspetti l-ewwel għabel kollox l-implementazzjoni ta' dan il-prinċipju li tibba dokument darba għal dejjem. Din tħaffef il-proċeduri għal ċittadini u għal kumpaniji u anka l-amministrazzjoni taħdem mod differenti. Xi jumejn ilu aħna ftaħna dal-portal fej kien hemm diversi kumpaniji fuq livell Ewropej kellhom aċċess għal reġistri. U jiena naħseb li din għas servita bażi fazi oħra eh, ta' segwitu biex nitrasferixxu dokumenti minn pajjiż għal ieħor mingħajr ma di tkun tapis għal kumpaniji u l-intraprendituri ma huwa importanti hawnhekk illi li nkunu li t trasferiment ta' dejta jkun sigura u tkun ċerta qegħdin nitkellem fuq istituzzjonijiet u valuri eh, demokratiċi. Allura daw irridu nproteġuhom. Grazzi ħafna Signor Komissarju u issa kellim li miss mistoqsijiet minn Angela Kina. Mistoqsija li ġejas. Grazzi Signora. Sinjora Komissarju nominata. Il-mistoqsija tiegħi hija din. il kummissarju għamet ħafna proposti multipli diġitali waqt din il-leġislazzjoni, ħafna mill-proposti kienu ma' xurxin u fiħdan komitati differenti ta' komitat li eżitu fil-fat kien ikun ħafna drabi kontradittorju. X'ħajkun l-approċċ tiegħek meta titkellem per eżempju fuq pjattaformi online biex tevita leġislazzjoni li tkun ta' konflitt minna l-oħra. Grazzi ħafna tal-mistoqsija fidej il-Komissarju nominata. termes d'organiser le travail au Parlement. Tout mon respect. Jimu xejn fuq eh, kwestjoni fuq dirikta rispett, imma jina li ħanejt fuq kif nistaw r riżultati dak li aħna namlu issa ma' President Juncker ma' Komissjoni li politiku eh, ma' partikolari għadak kien ġiċa summit project team illi jati ċans li komissarju kolom ħafna portfolios li huma mobilizzati u kolem l-eżempju fejn aħna mobilizzajna n nofs tal-kolleġ hija l-komunikazzjoni fuq il-pjattaformi. Aħna rridu illi nistrutturaw id-dialogu kollu illi jeżisti u aspett illi iżommu għal-qalbi. Internet Forum kontra ġida kontra terrorizmu. Aħna u kol għanna kodġi da kondotta kontra proposti INI. E e aħna u kol il-regoli kontra il-falsifikar. Dawn il-forums kolla li għanna taħt proċeduri differenti inna fukum importanti notifika li dan ħajimxi bil-mod passjaġel mus jkun armonizzar. Aħna ndawna qed fil-formats differenti illum il-ġurnata ta' li jonqos li ikonu dialogu strutturat biex nkunu nistaw nidentifikaw mod aħjar il-links il linji gwida. Aħna nina naħseb li issa hawnhekk eh, kol nirrispettaw diversità u l-unifikazzjoni iżda aħna irridu illi ikonna għannijiet komuni il-ġlida kontra kontra il-liġtu, terrorizmu, il-protezzjoni ta' żar u li importanti jkollu nini gwida li jkunu jistgħu jiġu applikati fuq l-istess plattaforma li jitlaq minn dan il-forum billi jippermetti li jkollna miżuri volontari miżuri ta' autoregolamentazzjoni li javvanzaw hemmhekk fejn il qaffas regolamentarju ma jippermettax jew inkella mhux neċessarju. Vielen herzlichen Dank, Frau Grazie ħafna li l-Kummissarju <clears throat> mis-sosjoħra kontet issemmi il-buzzword li hija dialogu u f'dal kontest nistansaqsik dan. X'ajkun l-approċċ tijak meta tiġa konsultazzjoni mal-personi kollha eh, interessati, speċjalment meta niġu mal-bilanċ li inti ħaddaħħal fil-proposti. Vielen Dank, Frau Gabriel, für Ihre Antwort. Bitte. Merci beaucoup, ça me permet de... Iva, grazzi. Bekk jisana medin ir bejn dak li jett dak inċeqsam il-mistoqsija ta' qabel. Jiena nkompli eh, nek eh, nuża il-spejza tiegħi ta' MP f'trasparenza totali fuq il-kull min involut. M'hemmx żaru, m'hemmx kbar, m'hemmx importanti u insignifikanti. Għalhekk inħoss li hekk li aħna l biznis tagħna suwa sitwazzjoni fejn nuru l-kapaċità tagħna illi nistgħu nippreservaw id-differenzi tkollha differenti biex nieħdu deċiżjoni irid tippermetti illi navanza f'direzzjoni komuni aħna identifikajna. Jiena narah dan il-mod l-iktar sempliċi possibbli il trasparenza illi nħarsu lejn stakeholders kollha, namlux linja separati bejn in-nies, bejn l-entitajiet u nħarsu l autralita u l-oġġettivizmu biex wieħed ikun jista' jieħu deċiżjoni fih tal-kompetenzi tiegħi. Vielen herzlichen Dank. Die nächste Frage. Grazie, Habna. Ikkellim li miss. Grazzi ħafna, komissarju nominat. Il-Komissjoni xini tagħmel biex issaħħaħ il-pożizzjoni tal-industrija kreattiva fl-Unjoni Ewropea, speċjalment in vista tal-iżbilanċ attwali brabta ma' distribuzzjoni tal-valur u f'dan il-kontest mistoqsija oħra. Il-Komissjoni ġbeħsieba tagħmel għal fake news, eh, inkluż l-sostenibilità tal-investimenti fil-ġurnalizmu ta' kwalità. Vielen herzlichen Dank. Grazie. Tweġiba. Ihre Antwort bitte. Merci beaucoup, Monsieur. monsieur. Grazie. Mela ħan nifokka fuq kwestjoni ta' ġurnalizmu ta' kwalità biex niġildu kontra fake news għax illum ma kenniex biss ċans li nitkellmu fuq. Hija xi ħaġa wkoll importanti ħafna lija. Jiena importanti li ħafna li jkollna ġurnalizmu ta' kwalità x'in media indipendenti u pluralisti huwa bażi ta' demokrazija tagħna. Hija dik li tippermetti li jkun hemm dibattit demokratiku li jista' jseħħ f'kondizzjonijiet ottimi biex naraw illi l-ċittadini jkunu jistgħu jagħmlu l-opinjoni tagħhom U għaddan il għani għanna xaħġa ktar konkreta u nordar kuħna nishtiq ningres il-Parlament Ewropew proġett pilota illi eh, ma nun jaraw. Hija importanti illi nifukaw fuq edukazzjoni tal-medja illi ikun il- għal kulħadd illi mhux għażażaħ jew għal kbar, inklusiv. Eh, dan hemm impiżi li jipromovu strumenti li qed jippermettu illi immorru biex ifittxu l-informazzjoni ta' kwalità biex ikunu nistgħu ikonna eh, nidefendu l-valuri tagħna demokratiku xi ħaġa importanti ħafna jiena kifet u tassew kompli nisaq fuqha di għaliex hemm marbuta wkoll għat-tema tal-fake news. Jodin huwa kif inhi fenomenu mhux ġid. Ilha teżisti. Dak li nbidel minnaħa l-oħra hija ir-rapacità tal-propagazzjoni tal-informazzjoni u l-mod kif wieħed jista' jikseb din dan id-dibattitu politiku soċjetà demokratiku din l-informazzjoni. U dan jaffettwa l-valuri tagħna fl-aħħar mill-aħħar allura rridu naċċertaw li hemm koordinament bejn it-tekst differenti leġislattivi. Irridu nħarsu direttiva e-commerce, irridu nħarsu direttiva servizz audio media video irridu ħarsu lejn il-ma jkunx pornografija ta' tfal. Eh, il ġrid ta' kanċa terrorizmu. Ma bat fl-istess ħin għandek elementi ieħor dawn il-forum skola li nikif semmejt tal-internet, alleanza, protezzjoni taż zaza, kontra kondotta biex niġidu kanċa kontenut illeċtu. Dan irridu naraw hemm iktar koherenza biex nkunu nistaw ikonna prassi differenti. Mish eh, il-mod għall-arrida eh, li qed indirizzadi għax jena naħseb illi minkella musir nexxilla li naslu għal diskussjoni aħjar fuq il-ħolqin tal-konoxximent ta' drittijiet ta' xi dik importanti ħafna. Grazie ħafna, Mr. Foss. M'hemmx mistoqsijiet oħra tajjeb wisq. Issa, Nikola Danti, grazzi President, nifraħlek kummissarju nominat. Jiena naħseb li diġà hija ħaġa tajba l kummissarju ġej mill-Parlament Ewropew Tinsenix meta tibda l-ħidma tiegħek bħala Kummissarju Ewropew. Jiena aħna mistednin hawnhekk limko. Ma tantx se jkollna ħin biex nesprimu x'għandna xi ngħidu Però inti semmejt ħafna suġġetti. Jiena xtaqt nerġa' nsemmi il-kwistjoni tal-isfidi li ġib maħħa digitalizzazzjoni fi zavidni ta' xogħol, nafu l-sfidi bħala impjiegi u r-riski wkoll fuq dan is-suġġett. Inti semmejt ħafna affarijiet xirqa anke tweġibiet li tajt f'dan ismieħ, pero jina nixtieq nistaqsik x'inhu huma l-istrateġiji konkreti li ma ħidmiet konkreti anki bħala analiżi fuq l-impatt fuq id-dinja tax-xogħol. Eh, x'beħsibkom tadottaw inti anke miżuri ta' akkumpanjament għal dawn il-fażijiet diffiċli imbagħad dwar il-portabilità wkoll. Dan huwa suġġett importanti wkoll u sinifikanti kull kommissjoni titratta dan ukoll, grazzi. Frau Gabriel, Sie Għandek dritta t-tweġiba bassa. Merci beaucoup, Monsieur Danti. Grazie, Ravi Danti, tal-li tajni ċansel tal-boħra il nirġaw nitkellem fuq suġġett li nħobb ħafna lija il-kom il-trasformazzjoni soċjali fid-dinja digitali. Jiena kont ċara qabel. L-ewwel nett jiena ħa naħdem irrib mal-kummissarju tissen fuq il-kwistjoni l-ewwel ħaġa qed nitkellmu fuq il-pilastru soċjali. Il-proposta ilha hemmhekk. Issa irridu naħtfuha ftit suna tajba. Issa, barra minn hekk il-kompetenzi diġitali importanti li dawn mhumiex biss kompetenzi diġitali ta' bażi imma wkoll li naħdmu fuq il-kompetenzi diġitali li permettu li nagħmlu distinzjoni minn bniedem il-magna. Ah, importanti di, kaj eh, jkonna impiegi li ħajn tilfu minħabba li ħagġi robotizzati. Għat mbarom ħaj kollok magna li jista jkollha relazzjonijiet soċjali. U għallura mek irridu ninvestu. U għallura kolazzjoni ta' kompetenzi nazzjonali kollom jgħatu esempi konkreti inizjattiva li jiena nissostni ġentifikaw prassi tajba fil fiza soċjali Ewropea. Eh, li dan huwa ppreżentat f'kull stat membru u li l-kolazzjoni nazzjonali inkluż il-Koordinament Ewropea tal-Unjoni Ewropea trid tiġi adottata fil-pajjiż involut. Ħaġa oħra li jiena qalbi ħafna di eh, huwa l-proġett fuq id-Digital Opportunities għall-istudenti. nix indirizza kwestjoni sensittiva ma importanti. persuni li huma fi zoni rurali. Persuni li huma pereżempju potenzjali li jistgħu jagħtu n-nisa. Fuq in-nisa pereżempju fin-nisa f'Ottubru fil-Code Week eh, dan ħajpreżentaw eh, tan eh, preżentazzjoni fuq ir-rwol tan-nisa fl-Ewropa digitali u kif naraw kif il-kumpaniji jistaw jiprofitaw mill potenzjal tagħhom fil-ekonomija tagħna. Grazzi. Issa. Anzi, mistoqsija ta' segwitu, insejt. Iwa, suġġett importanti ieħor il-miżuri dwar is-sigurtà fl-informazzjoni. Din għandha tkun priorità din ta' sigurtà. Rajna l-impatt fl-Ewropa wkoll kena sitwazzjonijiet riċenti. Jiena nixtieq li tiċċarali xi affarijiet. Aħna domna ħafna biex ħriġna bid-direttiva fuq is-sigurtà u issa diġà mhix biżejjed din x'ti proponi inti issa. Vielen Dank. Frau Gabriel, Sie haben das Wort. Għandek il-kelma. Je ne perdrai pas de vue la directive Nice. Jiena, mussen zom nitlef il-direttiva nis minn u dimajnija, jew dik illi l-iktar eh, importanti biex nistaħaw kooperazzjoni minn istat merri dik jassikurta imma għalija mbagħad dak li huwa importanti wkoll huwa li permezz tar-reviżjoni tal-istrateġija aħna ħan niffukaw ukoll fuq ir-ġeġrid tal-mandat ta' Eliza kif din l-aġenzija jista' jkollu rwol ikbar fi termini ta' ta' koxjenza ta' ċensu ta' koordinament li għanna fil-nis, nizza, eh, għal dak li huwa eżempju konkret u mhux normal. Huwa normali li kull azzjoni għandha bżonn reazzjoni. Imma servizzi u formatiċi xi jkunu miftuħin 24 sija jum. Iħna rridu nsaħħu sforzi tagħna fl-Unjoni Ewropea biex dan iseħħ. Rridu naraw li hemm kooperazzjoni ma' kull min huwa involut. Għaliex dan jippermettilna li jkollna pjantazzjoni f'każ ta' kriżi E, fil-kas ta' settembru fejn l-atturi kollha jkunu jidu jaffu x'qed jamlu, xandom jamlu u fejn jinġi prodott. Vielen herzlichen Dank und jetzt kommen wir zur Frage von Robert. So, Roberta. Chair, I would like to forego uh, my asking a second question in the hope that we can... Jena mux se jkolli mistoqsija ta' segwitu b'mod li jkollna aktar ħin għal mistoqsija principali tiegħi. Xi ħaġa li hija importanti ħafna l-kollegi tiegħi fil-Kumitat Libe hija il-proposta tal-li privacy. Tista' tgħidilna x'taħseb inti iżżid ma dak li qed diġà il-ħtieġa għall adozzjoni ta' dan l-istrument speċjalment wara li kellna proċess ta' adozzjoni twil ħafna regolament tal-ħarsin tad data ġenerali. Umbagħad, kif se tkomplu tiżguraw permezz ta' dan l-istrument l ħarsin tad data ġala darba mbagħad nkunu qegħdin naħdmu f'ambjent ta' ċirkolazzjoni libera tad data. Vielen herzlichen Dank, Frau Gabriel, für die Antwort. Grazie tweġiba tal-Kommissarju nominat. Merci beaucoup, Madame Mezzola. Grazie, Jennifer Mezzola. Mela, Bajt minn iktar affert importanti huwa li inkluż fil-kas tal-ekonomija digitali, soċjetà digitali, nistgħu nkomplu niddefendu il-prinċipju li aħna defendejna, defendejna naħart minn snin tiegħi bħala sobija flibe. Eh, aħna nafu kemm l-espert tal-libertà u drittijiet tagħna huma importanti għalfejn e-privacy għaliex konċar illum illi kien hemm bżon ta' koerenza. Iva, aħna għanna bżon il-DPR anki minħabba li għandu jidħol fis-seħ ġim is-sena d-dihla. Skont il-karta għanna nħarsu data personali li privacy għandha xtaqsam mal konfidenzjalità tal-proċess, il-komunikazzjoni. Allum u importanti illi aħna niggarantixxu il-konfidenzjalità għal persuni u illi xikonna sigurtà tagħhom għal allura għanna bżon nindaħlu ġoġu elementi importanti, jizda għalija l-iktar element ċentrali jina konsemmejtja, il-definizjoni ta' konsens, il-konsens illi l-linja l-ħamra fil-regolament. F'kull kull kas, il-ċittadin, il-utilizzatur, jew l-utent, għandu jgħati il-konsens tijaw. Aħna għawnek, għanna ċertu sfidi fejn għandek ċertu bronta koerenza fejn għandek eh, kifu dak il-jum għal gdpr aħna ma kunux il-bot mis-xogħol li joħor li jkun sar mill autorit ħlajn li wkoll li tippruvaw jaħarsu l-profitezza fuq l-internet. Għalija, dan hija saħra ħafna fuq enerġija nutli eh, meta nħarsu lejn l-għanijiet li tippruvaw niksbu naqgħdu mħuġol doppju. Aħna irridu niddiskutu li għandek eżempju tal-cookies, il-privacy by default, privacy by design, dawn huma kol elementi essenzjali u kif jiena qed dawn fiċ-ċentru tagħhom għandek il għażla għandek il-konfidenzjalità tal-proċess. Hija kwestjoni ta' koerenza li jiena ħankompli niddiskuti biex niddifendu dawn istrumenti Grazzi. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Gar. Grazie ħafna l-Sinjura Gabriel mela dan juħodna għal tmiem is-sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba. Grazzi lill membri kollha għall mistoqsijiet tagħhom. U ovvjament grazzi lilek ukoll Sinjura Gabriel għat-tweġibiet tiegħek. Issa nistiednek biex tikkonkludi ħames minuti xejn aktar minn dan. Għandek il-kelma. Благодаря много, госпожо председател. Скъпи колеги! Grazie, President. Colleghi, iż-żmien qed jafas. Iż-żmien jafas anki f'diskussjonijiet bħal dawn meta il-mistoqsijiet kunu fokati fuq kwestjoni ewlenija, iġifiri kif nistaw nisfruttaw il-potenzjal tal-SDM b'mod li l-ekonomija tagħna, l-industrija tagħna, il-konsumaturi ikollhom rwol ewlieni xilabu. Illum jiena semmejtilkom fuq fuq x'inhuma l-erba' prioritajiet ewlenin tiegħi. L-ewwel hija l-priorità u l-għanija tiegħi biex nirrispetta l-prioritajiet tas-Sur Juncker. It-tieni waħda hija l-protezzjoni u promozzjoni ta' drittijiet u libertajiet ta' ċittadini. It-tielet li nipprova naħdem għal kompromess nisma' x'għandhom xi jgħidu il-kontraparti tiegħi b'mod li l-interessi komuni tagħna ikunu aktar ċari. L-esperjenza tiegħi il-metodu ta' xogħol tiegħi huma bbażati fuq id-dialogu u l-kooperazzjoni. Il-ħila tiegħi li nisma x'għandkom xi tgħidu. Kollegi, dan l-għodu jina smajt sewa xattu li jintom kif għettilkom fil-bidu jena impenjata biex inkompli b'dan id-dialogu. Ovvjament jena Se nibqa' niftakar iva jiena kont membru tal-Parlament Ewropew, apparti dan jiena se nipprova nuri li l-esperjenza li ksibt f'dan il-laboratorju ta' ideat jista' jintuża l-benefiċċju tal-ekonomija tagħna, l-industrija tagħna, ċittadini tagħna. Nfakkarkom dwar il-kustjonijiet ewlenin li semmejna fil-bidu. Biss sentejn ġbaqa' l att legali adottati diġà insa jridu jiġu implementati fis-sentejn li ġejjin. Xtaqt kieku tkellimna aktar dwar il- Wi-Fi for Europe għaliex din l-inizjattiva hija eżempju tajjeb ta' benefiċċji tangibli għaċ-ċittadini tagħna. Xtaqt kieku tkellimna aktar dwar id-drittijiet tan-nisa dwar e, sigurtà ċibernetika, dwar il-high-tech dwar teknoloġija tas supercomputers li se tippermetti l ewropa biex tkompli tiddefendi l-pożizzjoni jew l-enija tagħha. Aħna diġà ksebna suċċessi kbar. Il-potenzjal hemm qiegħed id-diskussjoni tal-lum u rrid x'idejat ċari għandna dwar id-djufijiet tagħna l-sfidi li għanna qoddimna, l-istrumenti li għanna biex nindirizzaw dawn l-sfidi. Pour l'audition de ce commissaire. ċini tir li ħadna 1999 Bis 14 minn mistaqsijiet kollha għandhom xaqsmu ma' suq digitali, illum il-ġurnata l-mistaqsijiet kollha għandhom xaqsmu mal kustjoniet digitali, illum għandek ħames kumitati fuq dawn affarijiet jifisser li jara kemma minna qabża minn dak iż-żmien lawek daw. Aħna l-lum il-ġurnata għandna mezzi politiċi, aħna għandna mezzi budġetarji, mezzi amministrattivi, imma ħna għandna wkoll għanna diversità inkredibbli ta' idejat li ħaj permettuna l-identifikaw dan interess komuni. Unħos illi huwa grazzi għal dan kollu aħna illi aħna nistgħu navvanzaw. Illum il-ġurnata għanna nimmobilizzaw għax hemm tensjoni kbira fl-Ewropa u attenzjoni tal-Ewropa kollha fuqna. Cyber ċiber sikurta, sikurta l-pjattaformi, l-attazzjoni ta' ekonomija ta' data, ta' zama ehm, ta' data dinja ċara li hija problema u allura għanna bżon nitkellmu fuqhom il-kolleġ, ġifri grassi tal-li eh, u rejtuni kif nistaw nimxu, komplu nimxu din it-triq ta' pjanta Juncker biex nkunu nistaw nsaħħu l-istituzzjonijiet interni tagħna biex ikonna approċċ transversali. Jiena nagħmel l-alma tiegħi biex naħdem għal dan il-analistiku jiena ser namna l-ħilti biex il-dialogu kollu dejjem reazzjoni multidimensionali, multisettorjali, imma li zom f'alba il-ġistis fondamentali u ċittadini. Лично послание. Iskam da blagudarja na генералните ми директори от... fuq nota personali. Jena nishti nirringrazzja l-diretturi ġenerali fi direttorati rispettivi tagħhom. Nirringrazzja lil kulħadd kull min ħadem biex nħejji jasmiħ tal-lum. Nixtieq ukoll nindirizza skola tal-computers fil-belt ta' Ħaskovo fil-Bulgarija. Jiena ilna nappoġġa din l-iskola għal dawn l-aħħar sitt snin nixtieq li t-teknoloġiji digitali, il-grafika digitali, issi posta fis soċjetà tagħna bis-saħħa ta' dawn it-tfal u l-allima tagħna jirnexxielna. Nittama li nkomplu nkunu gburin b'dawn it-tfal, il-Bulgarija u l-Ewropa għandhom ikunu gburin. thank you, thank you very much. Grazie ħafna l-darboħra. Signora Kommissarju nominat, grazzi għat weġibit tijak, il-kommenti tijak, għazzewġ diskorsi tal-bidu u tal-axħar. Grazzi l-kollegi mill-żewġ komitati, kultura u edukazzjoni u litre u kol u anki komitati assoċjati l-imkol juri u l-libe. Kanna kooperazzjoni tajba bejn iż-żewġ segretarjati. Grazzi wkoll lil Madam Petra Kamever tal-li jenit nimmexxi din il-laqa. Naħseb li kollox mexa tajjeb. Anke bħala ħin mistoqsijiet ukoll kienu tal-punt. Grazzi wkoll il-koordinaturi taż-żewġ gruppi. Grazzi għal darbohra. Grazzi ħafna. Minna ħatijaj ukoll. Jena naqbel bisħiħ ma dak li qal il-kollega tiegħi. Naħseb li entuna ħafna eh, l-lum għalli iġżammejtu mal-ħin Grazzi ħafna għal dan ukoll u grazzi wkoll Sinjura Gabriel għal tweġibit tagħha. Grazzi l segretarjat tal itre wkoll tal-li kollox mexa ħarir u grazzi wkoll lin-nies li jippermettulna naħdmu fl-imkien fil-Parlament Ewropew li jiffaċilitaw xogħolna Grazzi lill-interpreti. Issa, ix-xogħol li jmiss huwa li nevalwaw dak li smajna llum u dan nagħmluh għada il-koordinaturi kult u jitresa jiltaqgħu fis-satejn għada wara nafsinhar. Jekk joġobkom ibatulna l-evalwazzjoni sal-10 ta' fil-ħodu. Il-koordinaturi tal-kult jekk għadhom hawnhekk, jekk joġobkom, forsi nejdu xaħġa ta' malaj qabel ma titilqu. Dak li baqa li jissa u għalli nirringrazzja l sinjura Gabriel u nawguralkom il-bqija tas serata tajba.